Colleagues, um, let's make a start, Mr. Uh, Boni. Kollegi, eja nibdew. E, eh, Il-mistieden, eh, anzi skużawni, Sur Boni jinsabaw għek fostna biex nibdew l-ewel punt fuq l-agenda tagħna u eh, fil-11 esquart ser ikunaw il-presentazzjoni mill-presidenza u għalek rridx inċaħħad il-persuni li nsabu għawek mill-ħin taħħom, għalek eja nibdew minnu fih. U il-raġuni joħra li xukol bdejna ftit tart għalix il-ridna naraw jek jahdimx il powerpoint fil-verità mhux qed jaħdem. Madana kollu, eja nibdew bl-ewwel punt Eh, li um, CDDA, ċentru Ewropew ta' monitoraċ droga u dipendenza fuq id-droga, ħaj prezenta rapport, rapport ser jipprezenta Hissur Wolfgang Gotz, direttur u għalek nilqa uh, eh, l-Sur Wolfgang Gotz, direttur tal-dan iċ-ċentru Ewropew ta' monitoraċ droga u dipendenza fuq id-droga, nishtiq nazilek il-kelma mill-ewel għal prezentazzjoni tijak li eh, prezentazzjoni eh, li tista' forsi ngħidu eh, kala xar minuti. Skużani ħafna li l powerpoints mhux qed taħdem, però naddilek il-kalma mbagħad wara nibdew id-diskussjoni. Grazzi ħafna, senjuri, huwa ta' unura lija li ninsabaw hekk fostkom, naħseb illi dinja l-11 darba li ta' hawnhekk, ovvjament kont hawnhekk iktar drabi, però fil- fir-rol tiegħi ta' ehm, direttur dinja l-ewwel darba, eh, dinja ħdax il-darba. Issa, eh, qabel ma niprezentalkom ir-rapport nixtieq jekk tippermettu li nagħmel żewġ kummenti ta' natura aktar ġenerali. il ġimma li għaddiet batnilkom e-mail eh, b'rapport ġenerali tal-attivitajiet li għamilna eh, u l kizbit li għamilna is-sena li għaddiet. Jekk għandkom xi mistoqsijiet jiena lest illi inwiġibhom dawn il-mistoqsijiet illum jew anke aktar tard permezz tal e mail It-tieni nixtieq nirringrazzja l-membri tal-Kumitat Libe għal appoġġ tagħkom għaliex xissa il-budget tal-EMCDDA huwa aktar b'konformità mal l-ammont kbir ta' xogħol illi għandna. Naħseb tiftakru il-voti pożittivi tagħkom fuq il-budget fis li għaddew li ta' kull darba ġew eh, konfermati fil-Kumitat Budget iżda eh, sfortunatament tlifna l-kawża tagħna fil-proċess ta' konċiljazzjoni, però jiena ottimist u jekk eh, kif nafu kif ngħidu fuq ta toqgħod il-borma u għalhekk forsi dan it-tielet ċans ikun il-possibilità illi nirnexxu fil-sfida tagħna. Eh, madana kollu l-mandat tiegħi ser jispiċċa fl-aħar ta' din is-sena jew fil-bidu tas-sena d-dieħla għalhekk jiena mhux ser nerġa' ndejqkom din il-kwistjoni. Però ejja nilbu issa għas-sitwazzjoni dwar id-droga. Il-rapport Ewropew tal-2015 dwar id-droga huwa l-20 analiżi annwali eh, tagħna U eh, però fil-verità dan ir-rapport varja ħafna mir-rapport tal-1996. Fl-1995 meta bdejna naħdmu bdejna biss bi 15 stat membru u il-problema kienet imexxija ħafna mill-epidemija tal-eroina. U eh, il-problemi marbuta ma' trasmissjoni tal-HIV u problemi relatati ma' mwiet relatati ma' l-AIDS kienu l-iktar importanti, pero issa hemm kustjoni toħra li jitolbu l-attenzjoni tagħna. Fil-waqt illi l-eroina hija u tibqa l-ikbar problema fl-Ewropa, il-xejrit reċenti f'dan il-qasam diġa u eh, urewna illi f'dan is-settur hemm riżultati pożittivi. It-tnaqqis fil-persuni li bdew jużaw l-eroina issa naqas mill-2007 minn 59,000 għal 23,000. Il-persuni li jinjettaw l-eroina naqas ukoll Wieħed mill-ikbar suċċessi f'dawn l-aħħar 20 sena kienu il-fatt illi l-utenti tal dawk li jużaw din il- din um, id-droga naqsu fil-fatt naqsu b'nofs minn 1.3 miljun utent tal-opioid għal 700,000. Madana kollu l-affarijiet issa qed jinbidlu u xorta qatt hemm bżonn illi uh, nadattaw għal bżonniet tal-utenti illi huma l-aktar anzjani. Però irridu innaqsu uh, l-użu ħażin tal-benzodiazepines flimkien mal-użu ta' ċerta opioids il-fuq minn 6.000 overdose, mwied b'overdose, ġew rapportati fl-Unjoni Ewropea fl-2013. Iżda hemm tweġiba u b'saħħitha għal din il-problema u attwalment ikun hemm ukoll taħriġ ta' overdose għal utenti ta' droga u anka għal professjonisti kif ukoll eh, programmi ta' naloxin li jittieħdu id-dar u li jsiru id-dar. Aħna qed eh, nistimaw illi il-djanjozi ta' 1500 eh, każ ġdid ta' HIV eh, f'dawn l-ħar 3 snin u għall-aktar bax f'dawn l-ħar 10 snin Madanakollu rati għoljin ta' infezzjonijiet tal-epatite C fost l-utenti tal-użu tal-utenti ta' droga eh, qed jibqgħu jeżistu u nafu illi l-ispejjeż ta' trattament eh, huma għalin ħafna u dan ma għalhekk ma jippermettux li kulħadd ikollu aċċess għal dawn it-tip ta' programmi. Sa mill-2009 l-numru ta' abdiet fl-Unjoni Ewropea naqsu mill-5.6 tunnellata, il-5.6 tunnellata ta' rejna li nqablu fil-2006 huwa l-numru fost liktar baxxi, madana kollu hemm numru ta' tqassib. Per eżempju, l-ġnus maquda qed tistima illi hemm żieda fl-użu tal-produzzjoni tal-opium fl-Afganistan kif tafu dawn jista' jkollhom effetti uh, sekondarji oħra fil-disponibilità fil-ġejjieni para minn hekk hemm ukoll il- sejbin ta' zewċ proċessar ta', laboratorju ta' proċessar tal-eroina fl-Europa. Eh, fil-waqt illi it-naqis tal-persuni li bdew jużaw l-eroina eh, u qed jonqos, dawk li qed jużaw il-kannabis qed jiżdiedu. Il-fuq eh, minn 60,000 persuna daħlu fil-programm ta' trattament kontra l-użu tal-kannabis uh, eh, eh, fl-2013 u 20 miljun adult illi jużaw illi qed jużaw din il-din il-droga eh, illegali. Il-politika ta' dibattitu tal-kannabis assumiet dimensjoni internazzjonali u hemm inizjattivi biex jiġi regolat il-beħ ta' kannabis fl-Ameriki. U fl-Europa diskussjoni mm, fuq il-kannabis eh, qed tifokal aktar fuq il-spejjeż marbuta spejjeż ta' saħħa marbuta mal-kannabis. Attualment il-persuni li eh, inqabdu bil-kannabis eh, jammontaw għal 80% tal-qabdit kollha ta' droga. Il-suq tal-Unjoni Ewropea huwa anka dominat minn minn uh, uh, drogi oħra bħal kokaina, l-amfetamini, l-ecstasy u numru ieħor ta' drogi. l kokaina tibqa l-iktar simulant użat fost il-żazax, l-adulti żazax, 2.3 miljon persuna, fil-waqt li l ekstasi wasal għal 1.8 uh, miljoni ta' utenti u l-amfetamini għal 1.3 miljoni l-injazzjoni ta' metafetamin u catenines sintetiċi iwassal eh, għal uh, problemi serji fost il-persuni li l-aktar jużaw id-droga f'xi pajjiżi. Hemm ukoll żieda fil-purità u tossiċità Dan jinkludi l-aktar il-kas eh, tħassib għal saħħa ta' utenti illi jew jafu jew ma jkunux jafu il qed jużaw prodotti aktar b'saħħithom. Il-kannabis rat zieda fil-produzzjoni domestika u hemm ukoll eh, żieda fl-użu tal-resin importat l-iktar mill-pajjiżi bħal pereżempju il-Marok. Flimkien ma l-Europol aħna ħriġna eh, serje ta' allerti għas saħħa pubblika eh, marbuta ma l-użu ta' dan it-tip ta' prodotti. Barra minnek u koll eh, ħriġna ċerta allerti marbuta ma sustanzi oħra li għamlu sara bħal per eżempju PMMA il-kompetizzjoni fissu u l-innovazzjoni teknoloġika u ma fost il-fatturi li l-iktar iżidu fil-purità ta' dawn id-drogi illegali u għall ewwel darba issa għandna data fuq il-qabdiet u um, uh, vapuri li kienu qed iġorru id-droga li jinqabdu. Din il- Issa rigward il-kompetizzjoni tas suq id-disponibilità tal-NPS, il-Psychoactive Substances, qed jilagħbu rwol dejjem aktar importanti u hemm ukoll użu eh, tal-cannabinoids sintetiċi ta' kwalità għolja illi wkoll huma ta' riskju. Il-pass li bih drogi ġodda qed jemerġu fuq is-suq fuq is-suq jorbtu wkoll eh, jamontaw għal fatt li qed ikun hemm dejjem żewġ sustanzi psikoattivi ġodda li joħor li jiġu misjuba ta' kull ġimgħa fl-Unjoni Ewropea Il-101 sustanza ġdida eh, li nqabdu il-sena li għaddit jinkludu 31 kanetinoid sintetika u 30 kanabinoid sintetiċi ġodda. Dawn huma sustanzi illi jintużaw bħala sostituti għal stimulanti u l-kannabis u eh, dawn iż-żewġ sustanzi rappresentaw 61% tal-35,000 qabda rapportati fl-2013 ħafna mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea il-prevalenza tal-użu ta' dawn is-sustanzi hija żgħira madanakollu minħabba it-tossiċità għolja ta' ċerta NPSs anka l-użu limitat jista' jkun ta' tħassib. Eżi, sinjuri, l-aġenda ġdida tal-Unjoni Ewropea dwar sigurtà taraf id karattru dinamiku tal-problema ta' droga, partikolarment brabta mal-kriminalità organizzata u l-użu ta' droga eh, ġdida li, li, temerġi fuq is-suq. u għalek dan jitlob illi aħna nżommu pass pass ma dawn is-sejbiet il-ġodda u rridu namlu bidla fit-teħid ta' deċiżjonijiet. F'dawn aħħar 20 sena l-politika ta' droga Ewropea għet minn ideoloġija għal evidenza u l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha kienu partikolarment ta' suċċess sabiex introduċu ċerta valuri bħal dik ta' libertà, demokrazija u drittijiet fil-politika ta' droga. Iżda ħafna partit ta' dinja għadhom mhux qed ilaħqu ma' dan il-pass. Fil-sessjoni speċjali tal-ġnus tal-Assemblea Ġenerali tal-ġnus Mauda dwar il-li tisser titratta l-problema ta' droga madwar id-dinja qed toqrob issa u jiena nħoss illi kulħadd ir-reġunijiet kollha tad-dinja għandhom bżonn jippermettu lix-xjenza sabiex eh, tagħmel passil quddiem sabiex tiġled din il-problema. Eżis, sinjuri jiena konvint illi għal approċ ta' politika ta' droga aktar effettiv fil-ġejjeli, bżonn li konna aktar evidenza u aktar Ewropa b'mod internazzjonali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, nirringrazzja l-mistident eh, u issa ngħaddi il-kelma lill-rapporters illi għandhom fidejhom dawn id-dossiers. Grazzi ħafna, Sur President, u nirringrazzja wkoll id-direttur għal dan ir-rapport li huwa strutturat tajjeb ħafna u li jagħmel analiżi fil-font tal import tal-informazzjoni importanti illi għanna fidejna. Naħseb li huwa importanti ħafna li konna rapport ta' dan it-tip għawek fidejna, għaliex tassew hemm bżonn illi konna fidejna dan l-arfin ħalli nħejju ruħna u nippreparaw irwiħna għal assenijiet politiċi li hemm bżonn illi nieħdu. Huwa importanti ħafna wkoll nkunu aġġornati mal-drogi ġodda illi jeżistu. Kif qed intom drogi hemm diversi drogi ġodda meta nħarsu lejn il-passat naraw illi wara l-epidemija tal-eroina f'nofs id-disajnijiet issa għanna aktar problemi relatati mal-użu tal-kannabis u anka permezz tal-użu ta' uh, sustanzi ġodda psikoattivi. U naqbel miegħek li tgħid meta qed illi l-azzjonijiet tagħna jridu jkunu bbażati fuq l-evidenza mhux fuq l-ideoloġija għaliex ikun aħjar dan biex insibu s-soluzzjonijiet mixtieqa. Bħala rapporter għal proposta għal regolamentazzjoni rigward il- sustanzi psikoattivi ġodda jiena kont partikolarment interessat meta kont qed naqra sejbit il-ġodda anka rigward il-fatt ta' kif dawn ix-xejrit jevolvu kif dawn is-sustanzi jitpoġġew fis-suq. Wara laj dan ir-rapport jiena nemmen aktar minn qatt qabel illi rispons tal-Unjoni Ewropea għal dan il-fenomenu huwa bżonjus ħafna. Dan il-Parlament Ewropew adotta il-pożizzjoni tiegħu s-sena li għaddiet u aħna sa qed nistennew sabiex il- kunsil eh, jieħu deċiżjoni tassew jħassra li l-kunsil qed idum daqshekk. Madana kollu tassew nittama illi fl-aħħar mill-aħħar ikonna test sabiex nintroduċu b'mod effiċenti proċeduri illi ser jippermettulna illi niġildu dan il-fenomenu l koll flimkien billi nużawlu l-Aġenzija ta' komunka l-kooperazzjoni bil istati membri maċ l zmin xnaħlu issa. Ma nix nqodu nintilfu f'dawn il-battalji proċedurali u mir-rapport tijak joħroġ bitċar illi l-użu ta' dawn il-sustanzi psikoattivi kull ma jmur qed jikber. Dawn spiss eh, jikkawżaw teddit l-saxħa u anke mwiet. U għalek kif fimt mir rapport dawn jorbtu l-aktar ma nuqqas ta' arfien marbuta ma dawn is-sustanzi u nuqqas ta' possibiltajiet ċaj għal azzjoni. Minħabba illi hemm tant tipi ta', ta sustanzi illi qed eh, jitfaċċaw ta' kull darba, ma nkunux nafu esattament kif għanna nużaw l-infurzar tal-liġi kontra l-użu ta' dawn is-sustanzi psikoattivi Mara minn hekk inti fimt illi it-tweġiba għal dan it-tip tal-fenomenu mhux biss m'għandux ikun biss ta' natura regolatorja, iżda aspetti oħra bħal pereżempju l-edukazzjoni hija importanti ħafna para minn hekk nixtieq inżid ngħid illi hemm bżonn ta' aktar infurzar ta' liġi iżda fl-istess waqt huwa importanti illi ikolna qafas tal-Unjoni Ewropea għal azzjoni ir-rapport tiegħek għallimni wkoll kemm ftit nafu fuq dawn is-sustanzi u anka ix-xejriet u e, marbuta mal-użu ta' dawn il-sustanzi u rigward dawn il-sustanzi psikoattivi ġodda mem lebda e, studji illi qablu flimkien ix-xejriet fl-istati membri differenti u għalhekk naħseb illi fid-diskussjoni tagħna fuq dawn l-aspetti irridu insaħħu il-parteċipazzjoni ta' l-Istati membri għal juma jkunu jafu aktar fuq eh, din il-problema. Fl-axħar mill-axħar nixtieq ngħid illi m'għandniex żmien eh, għanna bżon din ir-regolamentazzjoni u għandna bżon il-nifmu din il-problema aħjar. Barra minnek din il-problema hija marbuta wkoll mal-problema tal-kannabis. 20 miljun persuna tuża il-kannabis fl-Unjoni Ewropea u Għalhekk irridu nkunu nafu eh, iktar dwar din il-problema iżda jiena personalment attwalment qed nesperjenza din il-problema mill-viċin għaliex wieħed mill-kuġini tiegħi eh, kien dipendenti fuq il-kannabis u rajt kif il-familja tiegħu esperjenzat problemi minħabba l-użu eh, ta', ta droga. Għalhekk hemm bżonn ta' azzjoni, azzjoni marbuta ma' l-arfin. Grazzi tassew, sur Bonfi, għal punti konkreti tijak u għal istqarija tijak. għal ixtinja xaħġa reali, issa naddi għal lista ta' kellima u nati l-kelma l-onorevoli Panahalo. Grazzi tassew, sur President, grazzi tal-prezentazzijak, sur Gertz. Għonek għet nitkelmu dwar il-beħta ċertu komunitajiet u għanna mistoqsija dwar il-profil tal-età illum tal-utenti ta' droga fl-Europa. Kien hemm xi bidliet f'dan ir-rigward? Grazzi. Thank you, Mr. Allahahu. And now... Grazzi tassew, issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Monika. Grazzi. Jien għandi mistoqsija fuq żewġ aspetti. L-ewwel qabel kollox kien hemm dibattitu fil-Parlament rigward jekk dawn is-sustanzi ġodda għandhomx jiġu ċertifikati jew inkella traċċati. Min qed ibih xiex lil min, kemm il-kwantità tinbih, dawn l-affarijiet iridu jiġu monitorati fejn jiġu prodotti wkoll. Iridu nkunu nafu fejn dawn qed jinħolqu u anki r-rotta ta' distribuzzjoni u dan jotta sustanzi li ġej minn pajjiżi terzi lejn l-Unjoni Ewropea. Inti tħoss li dan it-tip ta' testjar u sistemi ta' kontroll ikunu xir għal sustanzi anke fiħdin l-Unjoni Ewropea għaliex ħafna mill-produzzjoni issir fiħdan l-Unjoni Ewropea. Umbat, tininet, għandem mistoqsija fuq il-kannabis. Inti għat li 60.000 persuna edha għaddeja minn trattament. Dawn huma n-nies li jikkun smaw il-kannabis fuq medda twila ta' żmien. Jien inkella bażi ta' eh, pjaċir, ta' divertiment. Jew inkella titkellem dwar nies li mhumiex kapaċi eh, kapaċi eh, jużaw il-kannabis kif kif suppost jew jħendiljaw l-effetti tal-kannabis. Jew qed titkellem ukoll dwar persuni li jagħmlu użu mill-kannabis għal eh, raġunijiet ta' saħħa. Sur Gotz, tista' twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet li saru? Iva, grazzi ta' sew sur President. Ser nwieġeb għal mistoqsijiet li saru li. Is-Sur Boni għalli hemm bżonn għal regolamentazzjoni aħna naħsbuha bl-istess mod nista' nappoġġa dak li attinti għandna bżonn bażi legali għaliex il-bażi legali mill-2005 fil-fatt kellna l-ewwel waħda mill-1997 fil-fatt din skaduta dak dik ġiet minn żmien meta sitwazzjoni llum kienet differenti u mill-perspettiva tagħna l-aġenzija tħoss li l-interess u li nistabilizzaw u għankin nħaffu il-sistema ta' twissija sabiex nappoġġaw il-mekkanizmi ta' evalwazzjoni. Di għal parti tal-Aġenzija bla dubju li l-Kummissjoni għandha kwistjonijiet oħra li tuħsi bħal bażi legali. Issa, il-kannabis hija xi ħaġa, hija sustanza li tiġi diskussa ta' sikwit lum il-ġurnata li xem legalizzazzjoni, regolamentazzjoni, eh, anki fil l-Amerika tisfel, l-Amerika u koll l-Uruguay, l-Ekwador U għalhekk aħna dak li rridu naraw u li il-kannabis saret sustanza aktar perikoluża milli kienet fil-passat. Meta jiena kelli 16 sena, qed nitkellem fuq il-sebajnijiet, u fil-fatt jiena kont niltaqa' ma' sħabi jisif fil axija u kienu jihdu ftit kannabis, pero l-lum hemm sustanza differenti għandha livelli ta' THC aktar oljien għaliex hemm fertilizzazzjoni, selezzjoni ta' kimika oħra u di mhix qiegħda biss fl-Ewropa imma il-herb il-kannabis li tiġi prodotta b'nadi oħra anki fil-Marok u ma jamlu użu mill-ħaxix u l-kannabis resin. Irridu kol naraw li il-persuni li jitkellmu dwar regolamentazzjoni tal-kannabis differenti u ma konxi ta' din il-problema u kol It-tieni punt ma semmejx il-kat, il-kat hija problema lokalizzata f'ċertu komunitajiet, speċjalment Ġibuti, Somalia u pajjiżi bħal dawn. E, dina problema serja f'ċertu pajjiżi, ir-Renju Unit ħadet ukoll miżuri dan il-fattur, is-sena li għaddiet u anki xi pajjiżi Skandinavi Pero jkolli najt il-verità għandi kollega tiegħi li huwa speċjalist f'dan il-qasam fil-kat u jina ma tantx nista' nindirizza dawn mistoqsijiet, però nista' ngħidilkom li fil-sustanzi sintetiċi aħna nitkellmu dwar il-catenones. Dawn kimikament m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' din tip ta' sustanza, però jimitaw l-istess l-istess effetti tal-cats, tal-catenoids, però mhux użati minn dawn eh, eh, mhux użati mill- persuni li ġej minn reġuni fejn il-konsum tal-kat huwa kważi element kulturali f'ċertu pajjiżi tal-Levanta tal-Afrika. Il-profil tal-età fil-fatt naħseb l-aktar parti importanti i l-aspetti tal-eroina. Hemm reklutaċ ta' persuni tal-età żgħira, dawk li huma dik li l-eroina, l-età medja i ħames snin u issa l hemm ħtieġa li nieħdu ħsieb dawn in-nies mod speċifiku eh, eh, f'ċertu pajjiżi hemm ċertu idejat dwar il-djar tal-anzjani, anke għall-utenti ta' l-eroina, u fil-fat l-Olanda diġa qed tagħmel xi ħaġa rigward dan il-fattur. Issa, rigward il-sustanzi ta' li kienem qabel. Ma nistax noqot nidħol f'dak il-qasam, għanna numri, għanna ċifri minnaħa tal-Kommissjoni, fuq paġna 36 tal-verżjoni teknika, mek għanna informazzjoni rigward il-prekursuri ta' droga, anke minnaħa tal-Kommissjoni. Ovvjament aħna interessati fil-prekursuri li dawn jiġu Kontrolla ti kemm jista' jkun, però bosta minn daw il u huma neċessari meħtieġa mill-industrija. Iġifri ovvjament iridu naraw kemm hu fattibbli li nikkontrollawhom. Dan huwa appunt li jiena ma nistax nixtieqx nkun involut għaliex eh, dinja biċċa tal-kummissjoni. Hemm 60 persuna li qed tiġi trattata minħabba użu tal-kannabis dawn huma persuni qed jiġu trattati għall-ewwel darba. dawk in-nies li qed jerġgħu lura trattament mhumiex qed jiġu inklużi f'dan in-numru, però 30% ta' dawn qed jiġu referuti wkoll lis-sistema eh, tal-ġustizzja għal jekk it-trattament jiġi eh, mfassal mill-imħallef jew mill-qorti għaliex din il-persuna tkun qed tagħmel użu mid-droga jew dipendenti fuq droga eh, tingħata dan it-trattament mill-qorti stess Issa, rigward il-mistoqsijiet konkreti, kif għattilkom diġa fil-bidu ħna dan ix-xogħol inna nagħmluh 20 eh, sena mhux jien ma l-aġenzija għadejja b'dan ix-xogħol għal 20 sena għandna situazzjoni kompletament differenti, situazzjoni mhux qed issir iktar problematika ma aktar komplessa u diffiċli. U għalhekk huwa diffiċli ħafna biex nintraċċaw kollox u jkollna l-informazzjoni kollha, però nixtieq verament nirringrazzja l-imsieħba kollha fil-ħidma tagħna, l-ewwel net nirringrazzja l-istati membri u l-punti ta' kuntatt tagħna, però anke l-Kummissjoni Ewropea li hija imsieħab ta' kuljum fil-ħidma tagħna u l-Kummissjoni Ewropea e, e, huwa msieħab eċċellenti. U fil-fatt nixtieq ngħid li aħna regolarment dejjem ikunu preżenti fil-Kunsill u fil-fatt nixtieq nirringrazzja il-Parlament Ewropew mod partikolari l-Kumitat tal-Libe għall appoġġ li nirċievu minħa tagħhom matul dawn is-snin kollha sal-ġurnata tal-lum. Forsi din tkun l-aħħar darba li qiegħed anfoskom il-mandat tiegħi intern, però qed insuwa diffiċli biex insibu suċċessur ser nibqgħu hawnhekk sakemm ikollna direttur ġdid li forsi jisef l aġenzija fl-ħar xurta ta' din is-sena. Grazzi ta' sew, grazzi ta' sew sur Wolfgang Gott. Nirringrazzjawk fissem il-Parlament. Issa indaħlu koll il-Kommissjoni sabiex jdinna kentejn dwar dan is-suġġett. Iva, grazzi ta' sew sur President, mela kentejn. L-ewwel qed nixtieq nirringrazzja d-direttur tal-Aġenzija Sur Gazz għal din il-preżentazzjoni eċċellenti ta' dan ir-rapport, il-mudell tal-Unjoni Ewropea fuq id-droga hekk kif insibuh infassal fil-istrateġija tal-Unjoni Ewropea kontra droga hija bbażata fuq il-politika bbażata fuq l-evidenza u din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn aħna verament grati lejn l-Aġenziji tal-li ħolqu dan ir-rapport għaliex huwa rapport ferm importanti għal dawk kollha li fassu l-politika. L-Aġenzija hija mudell mhux biss għall entitajiet fl-Unjoni Ewropea, però anki barra l-Unjoni Ewropea, anki fir-rwol ir-rwol tiegħek bħala direttur kien importanti ħafna biex tistabilixxi l-aġenzija bħala mudell. It-tieni punt, il-fajl tal-MPS. Nista' nappoġġa dak li qal ir-rapporter il Għafas legali preżenti dwar l-MPS kont id-deċiżjoni tal-2005 mhix effiċenti, mhix ma tħaffifx ix-xogħol u ma tipprovdix l-Unjoni Ewropea bl-istrumenti biex tindirizza il-problema dejjem qed tikber tal-MPS u kif qalu l-Europol ukoll hemm iktar dawk li produċu l-MPS fil- l-Unjoni Ewropea li xi traffikanti ta' drogi qed idaħlu l-produzzjoni fl-Ewropa biex jagħmlu użu eh, u l-possibilità tas-suq. Aħna qed naħdmu bisħieħ fuq dan il-punt, però hija ta' ħasra li matul il-Presidenza tal-Latvija ma kienx possibbli biex namlu progress fil-Kunsil fuq dan is-suġġett fuq dan il-fajl. Nittamaw li aħna nkun nistgħu namlu eh, progress taħt il-presidenza li jmiss. L-aħħar punt eh, dimensjoni internazzjonali jina wkoll nilqa dak li ntqal mis-Sur Gott rigward il-fatt li l-Unjoni Ewropea titkellem bleħen wieħed fuq il-sfera internazzjonali taħt l-awtorità tal-Kummissjoni u l-Kummissarju Avramopoulos. Aħna din naħdu flimkien mal-Presidenza sabiex bekk nistabilixxu pożizzjoni b'saħħitha tal-Unjoni Ewropea f'dak li ungas tal-2016 ġifri il-sessjoni li sessjoni sena li ġejja. Grazzi tassew, grazzi Paola tal-li kont zamejt fil-qosor. Fl-aħħar nixtieq nirringrazzjak Wolfgang għal ħidma tiegħek din mhix ser tkun l bil-ser naraw, pero fissem il-rapporters u shadow rapporters nittamaw li inti l-parlament zam l-interess tijaw u għet kompli ħares li din l-kwistjoni b'interess li ma bħalu u nishtu unżommu din ir-rabta u kol, nishtu nir-ringrazzja għal-ħidma kollha tijak u nittamaw li nerġaw narawk fostna mill-ġdid. Grazzi tassaw għal-prezentazzjoni tijak, grazzi colleagues, uh, we now move on. Eżis kollegi issa nistaw naddu għal rapport minnaħa tal-Kummissjoni lill-Parlament u l-Kunsil il-kwistjoni dwar il-rapport dwar il-ħidma ta' zona Schengen, zona numru 1 minn novembru tal-2014 ta' 30 ta' april 2015. Mela, eżis kollegi, nar il-ħat kienem l-anniversarju, nishtaqt insemmi l-anniversarju tal- il ta' Schengen li dan ġi iffirmat fl-14 ta' ġunju 1985, jien naħseb li hawnhekk irridu nagħtu ġieħ lil persuni li kellhom il-kuraġġ dak iż-żmien biex jieħdu dan il-pass. Il-ħidma tal-żona Schengen hija kwistjoni ferm importanti għalina u għal din ir-raġuni aħna dejjem nippruvaw nistidnu lil kommissjoni sabiex tippreżenta l-aħħar rapport tagħha fuq il-ħidma taż-żona Schengen. Ovvjament l-istorja hija importanti, però il-prattika ta' dak li qed jiġri llum hija dejjem aktar importanti. Għalhekk wara l-preżentazzjoni tal-Kummissjoni aħna ser ngħaddu għal skambju qasir ta' veduti. Is-Sur da Koister, nasib għandna s-Sur da Koister fostna, u għalhekk ser nagħtik inkelma biex tagħtina preżentazzjoni qasira. Grazzi tassew, lodwa tajba lil kulħadd, sinjuri. Kif tafu? Kull sitt xhur il-Kummissjoni tippubblika rapport annwali fuq il-żona Schengen. Ta' bilħa din dan huwa seba rapport bianwali li ġie adottat minnaħa tal-Kummissjoni fid-29 ta' Mejju sabiex eh, najda fil-qosor dawn ir-rapporti huma tip ta' health check dwar iż-żona Schengen li ikopru l-aspetti kollha relevanti tal-ħidma ta' Schengen u Dan ir-rapport, da seba rapport ikopri il-perjodu mill-ewwel ta' Novembru tal-2014 sa 30 ta' April 2015. Il-perjodu ta' rapportaġġ ġi immarkat mill-avvenimenti traġiċi fil-Mediterran, però anki mill-pressjoni fuq il frontira Ungara-Serbja u anki it-teddida tal-ġelida barranin. U għalek nixħet l-attenzjoni fuq dawn it-tlet aspetti minħab anki għal-kem il-rapport fih insibu kol informazzjoni rigward aspetti oħra marbuta mal-ħidma jew il-funzjoni ta' Schengen. Dak li għandu xieqsam ma l-immigrazzjoni irregolari, jina jkolli nisħa unajt li hemm tlet rotot primarji li minnom l-immigranti ikunu edin jużaw. Matul il-periodu ta' rapportaċ, ir-rotta tal-Balkani tal-Punent kalla l-aktar eh, numru kbir fejn l-immigranti inqabdu ktar minn 62,000, pero din il-problema issa ġiet solvuta grazzi għal sforzi konġunti u għalhekk il-situazzjoni seta' tiġi ranġata. Il-numru naqsu minn 15.000 għal frar għal 5.000 f'Marzu u 7.000 f'April. Sabiex natikom ċifra waħda, il-Kosovari traċċati fil frontira tas Serbia kienu jammontaw għal madwar 12.000 fi frar u inqas minn 300 persuna f'April. Fuq paġna 3 tar-rapport tistgħu taraw stampa ta' miżuri li jittieħdu u li jippermettu biex innaqsu din il-problema. Per eżempju, kien hemm appoġġ mill-Frontex għal l-awtoritajiet Ungeriżi, il-Kummissjoni wkoll nidiet dialogu intensiv bejn is-Serbja u l-Kosovo li waslet għal kooperazzjoni aħjar bejn l-awtoritajiet ta' dawn iż-żewġ pajjiżi. U għalhekk il-miżuri li intom tistgħu issibu dettaljati fir-rapport tawna dawn ir-riżultati Unbat għanna situazzjoni fil-Mediterran ċentra, fil-nofsinar tal-Mediterran u l-dawnet waslu għal sfidi gbar. Matul il-sena ta' rapportaċ kienem madwar 42.000 abda ta' migranti u salvajna ħajjiet. Issa, il-priorità kienet li salvaw ħajjiet u għada fil-fat eh, il-priorità kemm għall-istituzzjonijiet kollha għall-Kummissjoni u għall-Parlament. Mela jankunu ċari dan l-element u hija parti mill-rapport ta' Schengen, però dawn l-isfidi ma jistgħux jiġu indirizzati permezz ta' strumenti disponibbli taħt il-kooperazzjoni Schengen. Il-kawzi prinċipali kif intom tafu l-kol jaqaw barra il-qafas ta' Schengen u għalek l akita Schengen ma jistax iwassal għal azzjoni adegwata u li tem din il-problema. Il-mezzuri ratati ma' Schengen jistaw joffru soluzzjonijiet u nixtieq nagħmel referenza b'mod partikolari għal kooperazzjoni permezz ta' Frontex, kooperazzjoni bil istati membri, il-kooperazzjoni konġunti, Triton, Poseidon, diġa għandhom suppost irċevejtu informazzjoni sħiħa rigward il- tisħiħ ta' dawn l-operazzjoni konġunti. Għalhekk aħna għandna bżonn azzjoni. Użu tal-istrumenti ta' Schengen għandna bżonn ukoll numru ta' miżuri ta' azzjonijiet u hemmhekk kienet namil referenza għal l-Aġenda Ewropea l-Immigrazzjoni u l-ewwel pakketta ta' implementazzjoni ġie adottat mill-Kummissjoni. Il-ċentru tal-Mediterran għand qed qiegħed l-aktar sfidi importanti, però ma nistgħux ninsew li hemm ukoll rotot oħra ta' migrazzjoni. U għandu jiġi assikurat li fil-partit l-oħra tal-frontieri esterni hemm sorveljanza adegwata. Aħna rridu nżommu f'moħħna li hemm li traffikanti kapaċi jaddottaw bħeffa il-modus operandi tagħhom. Fil-fatt fil-vant tal-Mediterran din ir-rotta Din kienet rotta primarja li tiġi użata f'Marzu u li arbet ar-rotta tal-Mediterran ċentrali f'dek li abdiet, pero sissa fil-ċentru tal-Mediterran l-aktar għan importanti biex nsalvaw il-ħajiet għalix il-salvataċ u aktar importanti fiċ-ċentru tal-Mediterran meta paragunat ma' dak tal-irrota tal-Vant. It-tieni element li nixtieq insemmi, u għandi nsemmi, hija il-ħidma tal-mekanizmu l-ġdid ta' evalwazzjoni ta' Schengen. Din saret applikabli f'Novembru tas-sena li għaddiet. L-ewwel evalwazzjonijiet fil-fatt saru fl-Awstrija, l-Belġju u Ikolli najt li l-kooperazzjoni bejn il-Kommissjoni u l-esperti tal-Istati membri fil-fat kienet waħda eccellenti u l-ewwel rapporti ta' l-evalwazzjoni tal-Awstrija ġew imres nar il-ġimgħa lil Kumitat ta' Schengen għal opinjoni fuq dan l-abbozz ta' rapport. Kif intom tafu, kif insibu fid-deċiżjoni tal-Kunsill stabilixxi il-mekanizmu ta' sorveljanza, dawn rapporti ta' evalwazzjoni ser jiġu trasmessi lil Parlament Ewropew. U batem il-kwistjoni ta' terroristi barranin, ġelida barranin, fejn dibattit importanti diġa saru f'kem fih dan il-Parlament Ewropew u kif tafu l-akita Schengen jippermetti biex miżuri effettivi jittieħdu memx ħtieġa assoluta li imbidlu il-kodiċi tal-frontieri ta' Schengen, wieħed mill-elementi li jrid jiġi misħu u l-fatt li l-Kummissjoni adottat rekomandazzjonijiet sabiex tajn l istati membri jimmiraw u jaħdmu jimmiraw il-kontrolli tagħhom il-kontrolli ta' persuni li din jaqtmu l-frontiera kif tafu kontrolli sistematiċi fuq dawn il-persuni mhuwiex permess mod ġenerali mill-kodiċi tal-frontiera, però il-Kummissjoni taħt interpretazzjoni li tippermetti interpretazzjoni komuni u li timmira mod tara li kunem kontrolli aktar immirati ridna naraw u koll nistudjaw xejriet fuq il-frontieri u għalhekk il-kontri li kun jistaw jissiru b'mod sistematiku fuq dawk il-persuni, ġifri beneficjari tal-moviment fuq il-frontiera u bekk ikun hemm ukoll evalwazzjoni ta' risku. Aħna wkoll konna nagħmlu verifikazzjoni tal-implementazzjoni minħata tal-istati membri, ċivri implementazzjoni ta' dawn l-istess rekomandazzjonijiet u ta' bilħaq kien hemm kontrolli ġew imsaħħa kemm fuq id-dokumenti ta' vjaġġar tal-beneficjarji eh, tal-moviment liberu u anki kontroll fuq il-persuni f'dak li għandu x'jaqsam ma' dawn il-beneficjarji. Għalhekk sur President hemm ħafna kwistjonijiet oħra li huma koperti għandna l-iżvilupp tal-Jurasur, l żviluppi fil-qasam tal-politika tal-viża. Però nixti nixbet l-attenzjoni għal aspett ieħor li kif diġa tajjeb inti stess insibuha fl-introduzzjoni tagħkom, jiġifieri l-introduzzjoni tal-iffirmar tal fim ta' Schengen. U brabta ma' dan l-anniversari nixtieq ngħid li l-Kummissjoni għet komplitati tagħti sħiħ l Bulgarija u Rumanija biex jissieħbu fiż-żona Schengen. It-tieni element dan il-kontrast nixtieq insemmi li l-Kroazja ftit ta' xurilu mod uffiċjali dikjarat il li dikjarat li hija lesta li tisseħ fi zona Schengen ġala darba tgħaddi dan l-eżami dan it-test tal-evalwazzjoni ta' Schengen u aħna qegħdin naddattaw ukoll programmi ta' evalwazzjoni sabiex bekk nżidu wkoll il-żjarat fuq il-post fil-Kroazja fil-bidu tal-2016. Kif intom tafu ir-rapport Sur President, hija biss stampa żgħira għaliex wara kollox l-affarijiet żviluppaw anki f'dik li politika tal-viża l ftejmi tal-waiver tal-viża ġew rinegozjati u firmati u ġew applikati b'mod provizorju kienem fil-15 ta' ġunju ser ikun fil-15 ta' lulju ħajkun hemm dibattitu rigward dawn il ftejmiet u L-aktar ħaġa, l-aktar evoluzzjoni importanti, u din saħħet fil-fat fil-periodu trapportaċ hija l-Aġenda Ewropea l-Immigrazzjoni, teġibit ta' emerġenza u u um, aġenda komprensiva ta' biex nindirizzaw il-problema tal-immigrazzjoni u b'dan nħsib moħna meta paragunaw dar rapport ma' rapporti oħra fil-konklużjonijiet tiegħu ma' jammilx mistoqsijiet għal dibattitu politiku. Il-kwistjoni prinċipali hawnhekk kulli jkollna amministrazzjoni aħjar, ġestjoni aħjar ta' l-immigrazzjoni, breazzjoni għal situazzjoni tal-emerġenza fil-Mediterran. Dan id-dibattitu duġa għaddej flimkien ma'kom fih dan il-Kunsill u għalhekk aħna ma ifformalajniex kwistjonijiet oħra li jridu jiġu diskussi mod speċifiku f'ħdan dan ir-rapport. U għalhekk nixin ringrazzjak sur President Jiena les li wieġeb għal mistoqsijiet minna ħata l-istati minna ta' deputati. Grazie. you very much, Mr. De Costa. Grazie ħafna, Sir De Cloister. Forsi indunajtu li dik il-prezentazzjoni għal kem asira kienet mimlija punti li nistaw niddiskutuhom u dana kollu beda minħabba li l ħat li għadda fakkarna l-anniversarju tal-meta ġie firmat il-fejm ta' Schengen Imma ovvjament fid-dawl ta' dak li qed jiġri fil-Mediterran u uh, bosta kwistjonijiet oħrajn hemm tant affarijiet, tant kwistjonijiet li jistgħu iqajmu il-kollegi nista' ngħid ukoll li se jkollna bosta okkażjonijiet oħrajn fejn se niddiskutu kwistjonijiet ta' migrazzjoni u frontieri, eccetera, fejn niddiskutuhom. U dan qed ngħidu għaliex ma tanċanna ħin biex niddiskutu il-prezentazzjoni ta' Sur de Ovjament Ovvjament għandi lista twila ta' persuni li jishtiqu jitkelmu nibdew bis-Sur kojju. Grazzi ħafna, eżis kollegi. Nibda billi nirringrazzja l-Kommissjoni għal dan il-rapport. Imma jkolli najt li jiddispjaċini illi Eh, mux se jkun l-opportunità li jkollna dibattitu ġenwin iż-żona ta' Schengen u l-aki ta' Schengen kienu ta' pressjoni kbira jirrappreżentaw il-qalba tal-Ewropa ta' ċittadini imma sfortunatament il-populizmu ta' dan l-aħħar qed jiġġustifika li l-Kumitat tagħna libe jifli iktar dawn ir-rapporti ta' kull darbtejn fis-sena mill-Kummissjoni jiena kont nixtieq li dan ir-rapport għalmenu jingħata iktar ħin Schengen huwa essenzjali għal ċittadini għandu jkun priorità ta' dan il-kumitat huwa rapport tajjeb imma għandu ikun iktar id-detaljat, iktar elaborat. Jiena nishti eh, namel tlet mistoqsijiet li sur deklas. L-ewel net il-Kommissjoni ma torrix kif aktar kooperazzjoni bejn il-Pulizija u iktar skambju ta' informazzjoni ma' Serbia wassal għatna isa immigrazzjoni eh, illegali bejn il-Serbia u il-Kosovo. Jistaw jitċarawna dan? Unbad dar rapport ikopri il-periodu tal-ewel ta' novembru 2014 imma l-analizi li tati fuq l-operazzjoni ta' tracking illi bdiet propju fl-ewel ta' novembru hija ftit li xejn. Imma minn flok tamel ħafna kommenti u konsiderazzjonijiet politiċi fil-ġejjien ikun aħjar jekk il-Kummissjoni tkun iktar oġġettiva fl-analiżi tagħha. U tajt ukoll li qed jiġi triplikat il-budget tal-operat tagħhom. Iva l-Kumitat tagħna approva opinjoni li titlob għal kjarifiki dwar it-tnaqqis li sar fil-budget ta' Triton. Forsi il-Kummissjoni tista' tiċċarawna dawn iċ-ċifri. It-tielet net ir-rapport jgħid ukoll illi f'dan ix-xahar se jkun hemm ukoll l-ewwel rapport fuq il-movimenti sekundarji hemm iktar informazzjoni dwar jekk aħna u x'se ningħataw aċċess għal dan ir-rapport. U l-aħħar komment, President. Nikkommenta fuq il-pass għall-bini li ħadet il-Komissjoni biex tuża setat tagħha fil-qasam tal-affarijiet tal ġustizja u affarijiet interni anke fil-proċeduri ta' ksur. Il-Ġermanja, l-Ispanja, l-Greċja u l-Italja ġew ippreżentati bi proċedura ta' ksur għaliex huma ma rrispettawx id-direttiva tar-ritorn. Nifraħ lill kummissjoni tal-li għal darboħra saħqet li taqbel illi mandux ikun hemm kontrolli fuq il-frontieri interni tal-Bulgarija u r-Rumanija għaliex huma jissodisfaw il-kriterji kollha meħtieġa il-Parlament għandu jagħmel pressjoni fuq il-Kunsill biex jimxi l fuq dan id-dossier. L-aħħar imma mhux binqas il-kommenti fuq il-mekkanizmu ġdid ta' Schengen huwa essenzjali li l-Kummissjoni tużaħ bisħieħ dan jiddependi propju fuq il-Kommissjoni jekk tingħata jekk tiċċerat iktar kredibilità li dan il ġdid Ewropew. Aktar milli konna strumenti ġodda aħjar li nrawmu iktar fiduċa bejn l-istati membri u essenzjali li niżguraw li frontieri tagħna ma jkunux um, sponos li kullħat jimxi skont la kieta Schengen u dan jista' jinkiseb permezz ta' mekkanizmu ta' evalwazzjoni effettiv li jista' jinsab fidejn il-Kummissjoni. Il-Kummissjoni nistaqsija għandha il-mezzi biex twetta ir-responsabiltajiet ġodda li għandha u naħseb naħseb illi ħjar ikonna u kol skambju ta' tweġibitu mistoqsijiet permezz ta' proċedura miktuba. Jena xtaqt najt ħafna iktar imma m'għandix ħin. Iva, Sur Koejo, inti sħaq fuq dak illi għat fl-introduzzjoni tiegħi. Eh, inutli li noqogħdu inqajmu ħafna kwistjonijiet dwar Schengen għaliex eh, il-ħin huwa limitat ma jistax ikun illi daw l-affarijiet kollha jissemmew u mbagħad kulħadd jingħata minuta jew tnejn aħjar, aħna, aħna deċidejna li npoġġo fuq l-agenda minħabba l-anniversarju li fakkarna dan l-aħħar. Unbatat ukoll illi se jkonna aktar ħin eventwalment biex niddiskutu da suġġett imma l-idea ta' Schengen da kollu li għandu xaqsam ma' frontieri, migrazzjoni, eccetera, jrid ikun parti integrali ta' xogħol tagħna. Inti eh, qed issemmi l-kwistjoni ta' Schengen bħala kwistjoni fija nifisa. Issa, kollegi, għandna problema għaliex fil-11 neqes se jkonna l-konklużjonijiet tal-presidenza tal latvija għalhekk jiena nishti illi nindirizzaw dan il-punt eh, għal raġuni li aħna poġġejna fuq l-agenda sempliciment biex nfakru l-anniversarju, s-Sinjura Berger, Verja, eh, Spinelli u xi kelliema oħrajn. Għandkom biss minuta għallum bes, imma nwetkom il il-punt ta' Schengen nerġarġa s-sibuħ fuq l-agenda tagħna f'qasir żmien. Surradev. Grazzi, Sur President, u grazzi u koll għal rapport tal-Kommissjoni. Kollegi, 8 snin wara li l-Bulgarija s-sihbet fl-Unjoni Ewropea dan il-pajjiż għadu vittma ta' standards doppji Hemm politikanti fl-istati membri li qegħdin jgħidu affarijiet mhux minnhom dwar il-Bulgarija sempliċement għal qanijiet interni politiċi. L-iktar eżempju ċar ta' dan huwa li l-Bulgarija għada barra mid-żona ta' Schengen ħafna kontrolli li għamlet il-Kommissjoni Ewropea u rew li il-Bulgarija edha tissodisfa l-kriterju kollha tal-sħobija. Anki il-rapporter Parlo Coelho li nirringrazzjah minn qalbi għall appoġġ tiegħu kemm il-darba talbu illi l-Bulgarija tissieħeb fil-żona Schengen u dana anki saħan sitra fis-seba rapport li ġi prezentat ftit ta' żmien ilu il-Bulgarija u rrit illi hija tagħmel kontribut attiv fis-sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Il-Gwardjani tal-Frontieri u l-Pulizija jiddefendu l-frontiera esterna ma' Turkija u n-numru ta' immigranti illegali li jaqsmu l-frontiera huwa ferm inqas minn dak illi jaqsmu fil-Mediterran wara li tala fil-seta fil-gvern il-Prim-Ministru ġdijt, inqas ġellida barranin jaqsmu il-frontiera. Imma l-Bulgarija għada miex membru ta' Schengen u dan huwa nuqqas ta' rispett l ċittadini tal-Bulgarija għalhekk jiena nitlob li l-istati membri biex iqisu l bulgarija bħala membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea u dan jistgħu jagħmluh jekk jippermettu li l-Bulgarija fiex zona Schengen. Is-Sinjura Grazie. Grazzi, Sur President. Jena lesta l-infakkar l-anniversarju ta' zona ta' Schengen li kieku aħna konna edinu kol infakru anniversarju ta' zona ta', ta moviment ħieles eh, ġenwina. Mod partikolari jekk aħna se nkomplu infakru anniversarju ta' Europa Fortizza. Sfortunatament dak li qed jiġri il-bicċa kbira ta' dibattiti li konna fil-pajizi tagħna fuq dawn is-suġġetti mhumiex dibattiti li waslu għal riżultati pożittivi għaliex ħafna nies jitkellmu u ma jkunux jafu eżattament fuq xiex qed jitkellmu meta jitkellmu dwar iż-żona Schengen u l-limiti tagħha. Element ieħor li xtaqt insemmi mhux il-xi difetti li hemm fil- rapport tal-Kommissjoni imma hemm problema tal-viżibilità ta' ċifri, il-mod kif huma manipolati, kif jintużaw il-perċentwali u sentikom eżempju Frontex spiegatilna dan l-aħħar li il-pressjoni fuq il-frontieri esterni mal-Greċja żiedet b'500 Veru. Imma kollox jiddependi dwar fejn qed nitkellmu dwaru. Iva, il-pressjoni hija l-istess fuq il-Greċja kif inhi fuq l-Italja jekk l-ċifri huma minnhom madwar 50,000 għal kull pajjiż. Imma s-sitwazzjoni ta' Greċja mhix dik tal-Italja nisħaq fuq il-fatt li Greċja ma ħadiċ mank ċentesmu mill-Unjoni Ewropea għal kważi sena għal da kollu li għandu xaqsa ma' assistenza kollox huwa iblokkat għal raġunijiet li tafuhom il-koll. U naħseb li dan huwa skandlu hemm ħafna fluttwazzjonijiet f'dawn iċ-ċifri u rridu noqogħdu attenti jekk aħna ma rridux illi inkomplu inqanlu dibattiti xenofobi. Jiena Franċiża u x'inhu jiġri f'Nizza llum mill-ħamis li għadda Franza iblokkat il-frontieri bejn l-Italja u Franza. U x'qed jagħmlu? Qed nagħmlu kontrolli ġelu nis jindlu mill ferrovije li għandhom profil li eh, huwa negattiv, ovvjament in-nies eh, suwet din hija xi ħaġa skandaluża u nitlob li l-Kummissjoni tajdinna x'taq jaħsbu dwar dak li ilu għaddej l-bosta ġranet fi Franza li naħseb li huwa inaċċettabbli. Is-Sinjura Barbara Spinelli. Barbara dinja kwestjoni ta' Schengen issa. Forsi tistaw iżommu l-kommenti ta'kom osra kem jista' jkun għaliex l-agenda tagħna hija mimlija da' spajda. Ġifiri, il-kommenti żommhom osra kjoġobkom. Mux se noqgħod intawwal jiena fuq dak li huwa għaddej ventimilja u f'Nizza għaliex eh, dan għaddeġa semmitu il-kollega tijaj verġa. Jina irrit nkun naf kif dan jirrapprezenta ksur ta' trattat ta' Schengen. Unbad zewċ mistoqsijiet oħrajn. Waħda fuq il-fondi illi mumiex qegħdin jaslu il-Greċja u kol Mari Kristin semmitu dan il-punt huwa ferm aktar skandalus għaliex f'dan il-moment propju il-Greċja edha hija kważi falluta. L-aħħar mistoqsija. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni qal li hemm interpretazzjoni komuni tal-ġellieda barranin. Jiġifieri nimmaġina illi l-Kummissjoni ħarġet xi ċirkolari imma sfortunatament din hija ċirkolari li aħna fil-Parlament ma qatt ma rajnija u nixtieq illi din issir pubblika. Grazzi. Grazzi ħafna Barbara tal-li żammejt fil-qosor is-Sinjura Sargentini. Grazzi, President. Jina u koll xtaqt nistaqsi li Komissjoni Ewropea biex jelaboraw xifti dwar dak li ġara fl aħħar tal-ġimma fil-frontiera bej 20.000 u Manton Eh, vera illi dan mhux propju rilevanti għal dan il-punt, imma dawn affarijiet li ġraw il-weekend li għadda. U inti Klot, tista' tgħidilna jekk nistgħux nibatu ittra lil Franza u l kummissjoni Ewropea fejn uffiċjalment nistaqsuhom skont liema regoli qed isir dak li qed isir fuq il-frontieri. L-aħħar mistoqsija tiegħi. Inti għattilna li il-Kroazja se tissieħeb fiż-żona Schengen. Aħbar tajba ħafna. Imma għajdin naftit kif eh, tara inti s-situazzjoni ta' refugġati li qegħdin jaslu fil-Bankani tal-Punent per jaddu bil-Maċedonja u biex jitlu fiż-żona Schengen u n-nis qed jispiċċaw l-Ungerija u minn hemmhekk jippruvaw immorru iktar l-isfel Jiena nista nimmaġina illi issa se jkun hemm ukoll xi bidliet fir-rotot fejn issa n-nies jibdew jitilqu mill-Kroazja jiddependi dana minn fej mill-perspettiva li wieħed jieħu. X'taħseb inti dwar dawn il-flussi ta' refuġati illi uh, eh, jaddu mill-Kroazja u jitlu fil-Kroazja wara li dawn jitlu fiż-żona Schengen? Fuq il- uh, mistoqsija li għamilt li li Iva eh, dana sen semmiħ aktar l-qoddim. Signora Meja. Grazzi ħafna, President. Jena smajt eh, dak il għaltinna l-Kommissjoni meta rajt il-rapport nista nasal għal konklużjoni waħda biss Schengen mhix qed taħdem sew ħafna immigranti deħlin kif ċiċi, il-sigurtà tal-istati membri hija medda, hemm problemi kbar f'Kale u fl-Olanda nies jippruvaw jidħlu fir-Renju Unit u l-istati membri qegħdin jimponu kontrolli fuq il-frontiera li ma tantx qed jirnexxilhom laqas. U fis-summit kienem madwar ta' 3500 persuna arrestati nis li kellhom fuqhom id-drogi li ma kellhomx permess ta' residenza. Il-Kummissjoni ma taħsibx li għanna nirrevedu l-politika mill iħsal l-wiċċ u nippruvaw indaħlu kontrolli fuq il-frontieri u jekk Schengen mhix qed tagħti riżultati mixtieqa għaliex ma ninsewix din l-idea. Kellim li miss? Grazzi, President. Ħafna nies semmeħ dan is-suġġett imma skont ir-rapporti fil-medja Franza u l-Awstrija qegħdin jagħmlu xi kontrolli fuq il-frontieri fuq il-frontiera ma' l-Italja dak li qed eh, jagħmlu jekk vera qed jagħmlu dan eh, nista' nifmu u nadirhom imma jiena nixtieq inkun naf liema hi l-bażi legali u x'inhi n-natura reali ta' dawn il-kontrolli. U wara li nkiteb dan il-rapport kien hemm xi stat membru li talab il-sospensjoni ta' dan il mekkaniżmu Grazzi ħafna is-Sinjura Silvi Gijom. Iva, jena nħosni involuta f'dan id-dibattitu u tħawdunix mal- l-autoritajiet franċiżi ma fuq dil-kwestjoni eh, ta' Schengen u situazzjoni ta' 20 milja, situazzjoni mija sodisfaċenti xejn hemm persuni li qegħdin jintbatu lura eh, kulħadd jipprova jfar ir responsabilità eh, il-medja mhijiex qiegħda tejn għaliex mhix qed tajt kollox. Naqbel ma' Christine Verxia imma kulħadd jaf fuq xiex eżattament fuq eh, dak li qed eh, jgħid għaliex meta aħna nitkellmu dwar Schengen naħseb illi mhux kulħadd jaf eżattament ta' kollu li jinvolvi. Jiena naħseb illi kunut li li l-Kummissjoni tinterroga lill awtoritajiet Franċiżi biex eh, l-awtoritajiet Franċiżi jgħidu eżattament skont liema regola qegħdin jaġixxu. U jekk l-azzjoni li qegħdin jieħdu jaqba xma xi ftejimiet eh, li jeżistu bejn Franza u l-Italja li jgħidu li jekk ikun hemm eh, barranin ġejjin mill-Italja jitħlu jintbatu għandhom jintbatu lura fil-pajjiż minn fejn ġew. Tkun ħaġa tajbek ikonna preċiżjonijiet biex naraw jekk hemmx ksur ta' regoli jew liġijiet. Palissa jiena għandi l-impressjoni li mhux qed kisru ebda regoli jew liġijiet, imma xorta waħda nista' ngħid li din hi sitwazzjoni inaċċettabbli għal persuni konċernati kif ukoll għall-istati membri konċernati. Naddi assur de Cloister għal konklużjoni naf li mhux se jkollok biżejjed ħin biex tirribatti għal u twieġa għal dawk il-mistoqsijiet imma m'għandniex iktar ħin minnek. Erba' minuti. Grazzi ħafna President. Il-mistoqsijiet illi saruli eh, il komissjoni se twieġibhom fejn ix-xiera skont il-ċifri tal-budget illi tlabtuna fuq Triton u Poseidon. Dik l-informazzjoni preċiża tinata fil kuntest tal-proposta għal-budget illi tresqet. Issa ftit kommenti ta' malaj il-rapport fuq il-movimenti sekundarji li saqsieni dwaru sur Kowejo, dan il-rapport għandu jkun disponibli fil-ġimat li ġejjien minant Frontex u l-Europol dana ovvjament se ikun ippubblikat. Mbagħad hemm ukoll il-kwistjoni tal-mezzi li għandha l-Kummissjoni biex twetta ir il-ġodda li għandha taħt xeval. Mhux se nidħol fid-dettall imma il em personal ġdid li issa qed jaħdem mal-Kummissjoni Naħseb li eh, issa se nkunu nistgħu naħdmu aħjar u l-ewwel esperjenzi kienu pjuttost pożittivi. Mbagħad hemm il-kwistjoni ta' dak li ġara dan l-aħħar u hawnhekk jekk tippermettili sur President nixtieq ngħid kemmtejn fuqu. Il-koll smajna stqarrijiet illi saru u artikli li nkitbu fil-gazzetti kien hemm eh, xi diskors war l tal-frontieri mill-Ġermanja, l-Iżvizzera, l-Awstrija, Franza imma sa fejn nafu aħna ebda frontiera ma inalqet u laqas ma reġaw ġew eh, introdotti xi kontrolli fuq il-frontieri interni li referew għalihom il-membri ta' dan il-komitat, ġifiri ħadd ma uża il-klawzola ta' salvagwardja, ħadd ma qal li se jerġa' jdaħħal il-kontrolli fuq il-frontieri interni Unbat nixtieq ngħid ukoll illi il-kontrolli fuq il-frontieri mhumiex permessi fuq il-frontieri interni imma l-kontrolli mill-pulizija huma iva permessi fuq il-territorju kollu anki fuq il-żoni li huma qrib tal-frontieri esterni. Probabilment distinzjoni bejn kontrolli fuq il-frontieri u kontrolli mill-pulizija li jsiru fil-żona qrib ta' il-frontiera jista' jkun suġġett tal-teżi eh, dottorali imma il-kodiċi tippermetti li l-istati membri jamlu kontrolli mill-polizija fl-artiklu 21 hemm lista tal-kondizjonijiet li jridu jiġu osservati. Forsi meta jkollna ħin biex ikonna dibattitu iktar dettaljat, dan wkoll nistgħu nidħlu fih aktar fid-dettall. Imma il-Kummissarju tagħna il-bira fil-marġni tal-Kunsill għall-Ġustizzja Affarijiet Interni kellu laqat mal-Ministri tal-Istati Membri li semmew sabiex l-ewwel nett jitkixxef xi ftit dwar it-tipi ta' kontrolli qed isiru kemm huma frekwenti, eċetera, u mbagħad il-Kummissjoni tfassal il-pożizzjoni tagħha. Imma l elu tal-frontieri illi issemmew fil-istampa le dan fil-fatt ma sarx. Umbat Schengen hija parti mill-problema, il-Kummissjoni temmen li Schengen għandha tkun parti mis-soluzzjoni għaliex Schengen Eh, ħolqot forum differenti ta' kooperazzjoni, standards komuni li rridu jkunu implementati mill-istati membri kollha u dan għandu jwassal għal iktar sigurtà. U jekk tippermettuli, nista' nixtieq nagħmel mistoqsija retorika għal ċerti dubji li ġew espressi dwar l-effiċjenza ta' Schengen temnu verament li l-Unjoni Ewropea ma tkunx kieku ta' pressjoni migratorja kieku kien hemm il-kontrolli fuq il-frontieri interni wkoll? Okay, thank you very much. Grazzi ħafna. Kifet ilkom kollegi seta kellna diskussjoni ħafna itwal u anka aktar dettaljata mhux biss eh, minħabba l-kuntest iżda ħabba raġunijiet oħra. Madana kollu nirringrazzjakom tal-mistoqsijiet u t-tweġibiet illi eh, offrejtu u Eh, nfakkarkom ukoll illi kwistjonijiet ta' Schengen jistgħu jitfaċċaw anka fid-diskussjoni mal-Presidenza Latvjana l 11 esquart. Issa, ejja nitrat naddu għal punt 15 eh, Aħna ħan nisimaw issa mis-Sinjura eh, Silvite rigward l-istat attwali tal-Kunsil rigward it-trattament l-istess ta' persuni irrispettivament mir reliġjon eh, twemmin, disabilità, eh, età, orientazzjoni sessuali, l-ekim sejħa eh, direttiva orizzontali. Signora Solvita Vavier, lesta biex tintroduċi dan is-suġġett? L-odwa tajba li l-kulħat, Sur President, eh, Onorevoli Membri, eh, kif tafu hemm interess partikolari fuq dan il-fajl u għalija huwa ta' unur li qed nindirizza lil dan il-Kumitat għaliex qed ikolli din il-possibilità li nitratta l-kwistjoni ta' trattament ugwali. Proposta tal-Kummissjoni f'dan il-qasam kif nafu issa ila Mm, tiġi diskussa sa mill-2008. Nixtieq nibda billi nfakkarkom eh, dwar id-dibattitu ta' orientazzjoni li beda fil-Kunsil EPSCO f'Diċembru. U minħabba l-imblok li kien ilu jeżisti dan il-Kunsil il-Presidenza Taljana deritila illi kien hemm bżonn illi nqisu s-soluzzjonijiet kollha possibbli. Waqt dan id-dibattitu ministerjali ħareġ biċ-ċar illi kien hemm appoġġ sot minn dan il-Kunsil biex inkomplu naħdmu fuq din il-proposta. Infakkarkom illi trattament ugwali kien wieħed minn miri tal-Unjoni Ewropea hekk kif definit fit-trattati. Konsekwentement kien hemm nuqqas ta' appoġġ għal kooperazzjoni imsaħħa. Madana kollu nishti uh, nfakarkom ukoll li d-dibattitu kellu effett stimulanti fuq eh, diskussjonijiet sussekwenti u l-Presidenza Latvjana xtaqet tibna, tibni fuq dan il-pass li konna qbadna. Madana kollu kif tistaw timmaġinaw il-komplessità ta' din il-kwistjoni talbet li kunem aktar diskussjonijiet u kjarifika sabiex tintlaħa l-unanimità li kienem bżonn. Il-Presidenzi ma jistawx ħlif Mm, jirrispettaw l-opinjonijiet kollha tal-Istati membri, inkluż ta' dawk li jinsabu f'minoranza. Madana kollu waqt is-sitxur tagħna għamilna l tagħna biex nimxu l qudiem f'dan il-fajl. Permettu li għalhekk illi diskrivi x-xogħol illi għamilna fil-grupp ta' ħidma fi frar u f'Mejju. Il-Presidenza Latvjana res qed suġġerimenti għal abbozzar ġodda illi fukaw l-iktar fuq eh, il-kwistjonijiet prinċipali tal-ambitu. Kif tafu il-divizjoni tal-kompetenzi bejn l-Stati Uniti, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Stati Membri hija dejjem kwistjoni sensittiva ħafna U għalek, meta nkunu qed nittrattaw kwistjonijiet soċjali bħal pereżempju l-ħarsin soċjali u l-edukazzjoni dan jisir ta', partik ta importanza partikolari. Para minn hekk indirizzajna wkoll il-kwistjoni tal-prezzar relatat ma' żmien u trattajna wkoll il-problema ta' kif nistgħu niksbu bilanċ bejn minn banda il-ħarsin kontra diskriminazzjoni illi jiġi stabilit mid-direttiva u mill-banda l-oħra il-miżuri stipulati mill-liġi nazzjonali Barra minn hekk il-Presidenza Latvjana ċirkolat kwestjonarju l delegazzjonijiet kollha fejn talbitom jiċċaraw il-pożizzjonijiet tagħhom brabta mal-ambitu tad-direttiva sabiex jiddiskrivu, jiddeskrivu dak illi fl-opinjoni tagħhom huma l-aktar kwistjonijiet import, pendenti importanti u sabiex jagħtu l-opinjoni tagħhom dwar eh, l-iskadenzja l-implementazzjoni ta' dispożizzjonijiet ta' disabilita. L-mira kienet illi intejbu il test direttiva u nimxu lejn l-unanimità. Il-presidenza ġabret dawn il-tweġibiet li rċevejna u poġġietom f'dokument waħdini u nittamaw illi dan ser ikun utli bħala mm, dokument ta' sfont għal xogħol fil-ġejjieni. Wara dawn id-diskussjonijiet, il-grupp ta' hidma tal-grupp Fiħdan il-grupp ta' ħidma l-Presidenza Latvijana ser tkun qed eh, tpreżenta rapport ta' progress lil kunsil EPSCO illi ser jiltaqa' għada nhar 18 ta' Ġunju ġewwa Lussemburgu. Biex nikkonkludi, ippermettuli li nerġa' ntenni x'kienu il-problemi li affaċċajna bħala Presidenza Latvjana u x'qed jaffaċċaw il-Presidenzi kollha. Fajl fej li jitlob li jkun hemm l animita ma nistgħux nipproċedu u nadottaw l-leġislazzjoni qed tiġi proposta sakemm l-istati membri kollha ma jaqblux li dan isir. Kull presidenza s'issa ħadmet sabiex din il-proposta minn meta ġiet preżentata l-ewwel darba fl-2008 tibqa' tiġi eh, mexxija l qudiem Grazzi ħafna, għaziz kollegi. Mela din hija l-ekim sejħa direttiva orizzontali illi aħna tant Eh, ħdimna fuqa u illi il-ġit l-ewwel darba prezentata fl-2008. Però sanad il kelma l Enrika sabiex eh, bħala rapporter. Grazzi ħafna nixtieq nirringrazzja lill-Presidenza Latvjana għaliex ippruvaw tassew iċqalqu l-affarijiet u jikkonsultaw l-Istati membri u provdu anka dan ir-rapport ta' progress illi jiena tassew nittama illi jista' jippermettilna illi nimxu il qoddim Uh, eh, safen Eh, kif qed nifhem jiena dan id-dibattitu li issa ilu għaddej għal tmien snin l-aktar li ħasseb li l-istati membri u hija l-prinċipju ta' sussidjarjetà u il-ħarsin soċjali u l-edukazzjoni kif ġiġa semma. Nifhem ukoll illi xi stati membri għad għandhom problema bil-nuqqas ta' ċertezza legali, però nittama illi din ma tkunx il-problema prinċipali Issa meta nitkellmu dwar il-tassib marbut mal-prinċipju tas sussidjarjetà. Nifhem lil dawk ir-rappreżentanti tal-istati membri U dejjem inħossi li huwa importanti ħafna però li ngħidulhom li jeżistu direttivi li jistgħu ħarsuhom. Jiena ma kontx hawnhekk preżenti meta eh, ġiddiskust regolament għal l-ugwaljanza razzjali, eh, però Eh, id-diskussjoni hemmhekk kienet simili ħafna għal dik li għandna hawnhekk. Meta nitkellmu fuq l-ugwaljanza per se, għaliex din hija d-direttiva għall ugwaljanza nittama illi dan it-tħassib ma jkomplix eh, jimblokkana. Issa, ser natikom eżempju u koll għalix nafu li dan kollu jorbot ħafna ma l-edukazzjoni u l-edukazzjoni hija kompetenza tal-istati membri. Pero, xikultant nisma li il-min jgħid l-Unjoni Ewropea tixtieq timponi per eżempju il-mod kif jiġu miktubin il-kodba li ntużaw fl-iskejjel. Eh, jeżisti eh, na nafu eżattament xi tfisser meta ma timplementax din id-direttiva. Per eżempju jkun hemm xi tifel illi jieħu gost jieħu gost ħafna ikun mal-bniet. U ehm, minħabba li kun jilab ħafna mal-bniet u mux mas-subbin jiġi eh, suġġett għal bullying per eżempju. Pero għadu zaħir wis eh, u ma jafx illi sa jkun eh, persuna omosessuali per eżempju. Fl-istess waqt eh, missieru jaħdem u allura huwa ġenitur wahdieni, u allura ma jkollux ċans u ħin xi dedikalu, u dan it-tifel jinsab waħdu iżolat, eccetera. Eh, għalhekk hemm bżonn li tingħata din it-tip ta' informazzjoni, pereżempju dwar l orientazzjoni sessuali u xi tfisser ħalibek li buljar li jsir fil kontesta ta' dawn it-tfal bnit u subin jieqaf. Nista' nagħti wkoll eżempju rigward eh, l-aċċess għal postijiet pubbliċi. Propju reċentament f'pajjiżi f'jannar kien hemm koppja Lisbjana illi marret f'kaffe fi Vienna u meta ltaqgħu huma bisu l-xurxin. U sit il-kafe, sit dan il-bar, id-deċidiet li ma ġobiex dan il-ġest u keċċitom il-barra. Pero fortunatament kien hemm propess pro saret protesta dim dan il-kafe u eh, Fortunatament li sar dan. Issa jekk ikun hemm regolament ta' dan it-tip, din il-kopja lesbjana tkun tista' eh, tressa il-kas taħħa u dimx oħeti. Attualment ma tistax tagħmel dan, għad differenza tal-fatt li jistaw jagħmlu ċerta persuni ta' kulur li jiġu eh, diskriminati għabbażi tal-kulur tal-ġilda tagħhom. Għalhekk eh, din hija l kustjoni mhijiex kustjoni ta' sussidjarjetà, għazda hija kwistjoni ta' ugwaljanza. Umbat, l-eżempju ta' l-Irlanda illi għamel studju wara 12 sena wara l-Equal Status Act u ħareċ uh, illi meta qablu ma' il-spejjes ta' dan lat uh, vis-a-vis uh, l-accessibilta illi qed ikollhom dawn il-persuni uh, disabli, l-ispejjeż jgħaw u jina taw importanza sekundarja. Jina kifet kif qed qabel il-Kunsill tal epsko ta' Diċembru hemm bżonn ta' aktar kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Il-kooperazzjoni hija waħda mill-drittijiet fundamentali ta' drittijiet tal-bniedem hija waħda mill-drittijiet eh, li nsemmu fit-trattati u għalhekk tassew nittama li anke fil-Kunsill ta' għada stess inkomplu nimxu u naħdmu fuq din il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew għaw appoġġ eh, kbir wiesa għal din id-direttiva. Allura forsi nistaw nistaw nistaqsu l kunsill sabiex ikollu dibattitu ma' membri tal-Parlament Ewropew u biex inserħu moħ il-Kunsill għaliex ħafna mill-tassib jista' jiġi eliminati kaħna jkollna kuntatti diretti mal-Kunsill u jekk intom u anka l-Presidenza li jmiss jistaw jamlu u jaħdmu f'din id-direzzjoni m'hemmx għalfejn permezz tal-laqa formali tal-Kunsill għax naf li din hija diffiċli. Iżda Eh, forsi nistaw naraw x'namlu biex eh, naħdmu flimkien u nippruvaw neliminaw il tħassib li għandhom xi stati membri. Grazzi ħafna, Enrika. Għal raġunijiet ta' ħin ħanejt minuma il-kellima. Is-Sinjura Korazza Bilt, is-Sinjura Gion, is-Sur Kirkhope, is-Sinjura Devout, is-Sinjura Bjork, eh, u Helga u kol, skużawni jek mux etnara l-kolħat. Pero xejn għajjen għar dawn it intensivi li kelli. Tajab, mela dik hija l-lista, saħna laqa din il-lista ta' kellima għaliex ma nixtieqx illi eh, ma jkollix ċans il-presidenza Latvjana tatina il-konklużjonijiet tagħha. Mela, nibda mis sinjura Korazza Bilt pero jekk tippermettuli Propju nar it-tnejn biex inkomplu inwessaw eh, l-ambitu, jina kont appuntu parti minn din il-pjattaforma li kienem din il-laqa ta' nar it-tnejn u kienem sens ta' tuħta qalb minħabba il- spejjes li jeżistu anka eh, marbuta mal prinċipju ta' sussidjarjetà. Għawek qed titkellem dwar eh, ċerta kwistjoni li jorbtuna kollha bħala stati membri, u anka rigward il-kwistjoni tal-anzjanità. Nixtieq eh, l-opinjoni tiegħek nifmu illi hemm bżonn illi ikun hemm aktar flus allokati għal din il-problema ta' disabilità, però taħsb naħsbu illi da kollu li qed proponu hija xi ħaġa fattibbli reali wara kollox inti uh, kont responsabbli kont responsabli minn dan eh, din il-kwistjoni. Uh, u uh, jiena ġviri jiġifieri diki għal-mistoqsija tiegħi marbuta mal-anzjanità, però ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Korazza Bilt. Grazzi ħafna, Sur President, jiena naqbel mal- um, dak li għada kif qalet is senjura rapporter u naqbel ukoll illi sfortunatament l-affarijiet mixin b'pass wis eh, bil-mod. Fil-fatt l-aħħar darba li tkellimna dwar dan aspett kien f'Novembru li għadda napprezza dak kollu li għamlet il-Presidenza Lazvjana. kien ikun sabiħ kieku aħna rajna r-riżultati ta' din il-kwestjonarju għaliex kun dajem importanti li jkun hemm biżejjed trasparenza anke sabiex nifmu li mu tħassib nafu li għam il-kwistjoni ta' sussidjarjeta, pero Enrika spiega tajb ħafna għaliex is-sussidjarjeta m'għandix tkun xaġa li twaqqafna, wara kollox qed nitkellmu fuq il-prinċipju ta' fatt li m'għandux ikun hemm jieġifiri Jiġifieri is-sussidjarjetà mhijiex punt eh, li għanna nippreżentaw. Il-kwistjoni tal-ispejjeż siva nifhem li hemm tħassib serju marbut mal-ispejjeż, partikolarment għas-settur privat, għal aċċess għal dawn is-servizzi. Però wasalx forsi żmien li fl-Ewropa nimxu lejn soċjetà aktar inklusiva li minna jista' jibbenefika kulħadd anke fuq medda itwal ta' żmien. Issa il-kwistjoni ta' li muma, li mu itħassib illi jeżisti. Tassewa sal-izmin li nkunu nafu eżattament x'inhu dan it-ħassib u U importanti illi l konsil jitxaqlaq mill-idea eh, tal-ostakoli li jeżistu għal kooperazzjoni msaħħa. Fi żmien fejn jeżistu diskorsi ta' mibeda fejn il-politikanti u l-politiki, il-politiċi ikomplu ixewxu eh, nies kontra nies u importanti ħafna illi noħorġu bxarġa bħal din. Smajna il-Komissjoni titkellem dwar il-differenzi illi jeżistu fil-kontrolli fil-frontiera u l-kontrolli tal-pulizija fil-frontieri. Iżda xinejdu dwar il-profiling religjus illi jeżisti, anka rigward l-immigrazzjoni, hemm ukoll eh, riskju ta' diżugwaljanza, ta' diskriminazzjoni anka għabbażi ta' twemmin. Wara kiena ta' sew nis Spera illi uħut mill-istati membri ma jużawx is-sussidjarjetà bħala skuża biex jimblokkaw id-drittijiet tal-ugwaljanza bejn daw il-persuni. Grazzi. Issa ngħaddi l-kelma sinu Gijom. Malaj, malaj, biex nesprimi il-frustrazzjoni tal-kollegi tiegħi ħafna testi li huma blokkati u nistgħu najdu li eh, ma tantxem xi progress kbira, kbir eh, fil-ġlida kontra diskriminazzjoni fl-Ewropa. Naħseb li bħal Sinjura Korazza Bilt ukoll jina naħseb li hemm urġenza li niddefendu il-valuri tal-Unjoni Ewropea hija kwistjoni ta' l-immaġini tagħna fl-Unjoni Ewropea. Jina ma naqbilx eh, ma dak li qalet Ulrik fuq il-kooperazzjoni msaħħa u qalet illi kienet xi ħaġa negattiva jiena naħseb illi dana seta kien mezz biex aħna naġixxu mhux l-ideali imma xorta kien ikun mezz ieħor u jekk aħna ma, ma jkonniex din il-possibilità x'se jkollna aħna se nistiednu lil membri tal-parlamentar biex jiddiskutu mal-Kunsill biex jiċċaqlaq x'hemm bżonn proposta oħra bżonn li konna formazzjoni preċiża. Grazzi. Okay, thank you. Um... Grazzi ħafna, Is-Sur Kirkhope Su President, l-ewwel qabel kollox nilqa' din l-inizjattiva u joħroġ bitċar illi il-bżon ta' ugwaljanza u nuqqas ta' diskriminazzjoni fl osma kollha illi semmejnihom, jiġifieri mhux biss qed nitkellmu dwar l-orjentazzjoni sessuali, iżda anka d-diżabilità ta' kull tip. Nitkellmu wkoll fuq diskriminazzjoni uh, li teżisti f'diversi osma ta' soċjetà. U jiena naħseb li ħafna persuni iħossu uh, u dan jinkludi membri tal-grupp politiku tiegħi illi rridu nqodu attenti rigward din il-politika għaliex din hija kompetenza ta' l-istati membri Però kull meta taqbad bitxa leġizlazzjoni u tipprova timplementaħħa, trid tifhem illi dak waħdu mhux biżejjed hemm tentazzjoni pala leġislaturi illi nasbu illi minħabba li ngħaddu biċċa leġislazzjoni għamilna xogħolna u hemmhekk ma jkunx għatfadlilna responsabilità fuq din il-kwistjoni u nistgħu nkunu kontenti Fil-verità nafu li din hija sitwazzjoni fuq medda twila ta' żmien li ilha teżisti, preġudizzju li imbena biċċa fuq biċċa. Għalhekk għandi mistoqsija nixtieq tassew inkun naf jekk li lin minn din il-biċċa leġislazzjoni u biċċi toħra li rajna tul is-snin limu il-progress addizzjonali li sar marbut mal-aspett ta' edukazzjoni ġifiri, fl-edukazzjoni Eh, li niprovdu l persuni u anka rigward proċeduri ta' ksur illi ġew eh, ikkonsidrati. Jiena wis nibża illi hemm bżonn ta' aktar dialogu u hemm bżonn ta' azzjoni mill eħnet sabiex neliminaw eh, l-inugwaljanza u nżidu t-toleranza. Memx proċedimenti ta' ksur dwar dan palissa li x'mhux qed tiġri mill-2008 u għalek forsi nishti li din is-seħ un batan naraw implementazzjoni, pero nifhem il-puntijak. is signora Enzel, issa kieġbu, grazie ta' sessur President. Din dan huwa tielet mandat tiegħi hawnhekk u t-tilet mandat fejn aħna din diskutu dan il-dossier u ma nafx kemm il-darba rrid nerġa' niġi eletta sabiex nara l-konklużjoni ta' dan il-file ma nistax namelek għal l-elettorat. Mela, nixtu l-attenzjoni fuq dan id-dibattitu għaliex għalfejn dan il-fajl fil-fat weħel għal tant snin. Mux minħabba l-ostakli tekniċi li kollok drittijiet ugwali għal ċittadini kollha, però minħabba l-fatt li l-istati membri ma jixtiequx dan għaliex jekk verament iriduha, jridu trattament ugwali u ma jkunu jistgħu jagħmlu hekk illum anki mingħajr id-direttiva. U għalhekk il-problema reali hija nuqqas ta' rida politika hemm ċertu stati membri u ma jsejħu laq sussidjarjetà, però dak li qegħdin jgħidu u li jridu il-libertà li jiddiskriminaw għaliex dak l periklu. Għalhekk mela jekonna dibattitu onest, aħna l-kol qed nippruvaw nagħmlu dan il- eh, namlu dawn l-istqarrijiet tal-trattament ugwali mhix ħaġa diffiċli, mhix xi xjenza ta' barra minnaw, ġifiri l-istati membri ikunu dizonesti u verament ma jridux trattament ugwali għal kulħadd. Hawnhekk qed nitkellmu dwar il-ispejjeż ta' drittijiet ugwali. Per eżempju, meta aħna nitkellmu dwar diskriminazzjoni fuq raġuni ta' disabilità jew età. U aħna għandna dar rapport oħxan hawnhekk. Aħna kalkulajna l-ispejjeż ta' diskriminazzjoni, ta' inugwaljanza, jiena nixtieq rapport simili tal-ispejjeż ta' inugwaljanza, u mbagħad verament ikollna dibattitu fil-Kunsill. Issa fuq it-tisħiħ ta' kooperazzjoni na smajt il-Presidenta tal-Latvija li tajt li din l-idea ġiet miċħuda mill-Istati membri. Mela, nista' ngħid kontenta li din kienet tmur kontra l-lan prinċipali u tmur kontra kontra trattati. ċertu ċittadini jiġu intitolati għal eh, ugwaljanza fil-waqt li oħrajn ma jkunux intitolati għal dan. L-aħħar żewġ kummenti Għamnek qed nitkellmu dwar edukazzjoni u sigurtà soċjali bħala żewġ setturi diffiċli aħna lkoll nafu li preċiżament dawn is-setturi, preċizament fl-edukazzjoni, hemm bosta problemi bil-preġudizzju, diskriminazzjoni ta' kull tip. Kien hemm eżempju ta' daqxej ta' ċajt, ma' ma' nafx hekk ta' ċajt fejn dawn l-Irlandiżi ivvutaw għal zwiġ bej persun tal-istess sess u mbagħad kien hemm xi ħadd li kummenta għal din xi ħaġa terribbli għaliex l-elettorat kienu edukati kollha fi skejl kattoliċi. Nerġa' mur lura sa l-kwistjoni tas sussidjarjetà jekk jiena smajt xi ħadd jgħid l-Unjoni Ewropea ser timponi l-ugwaljanza fuqna l-kol dan, dan l-element dal-kunċetti għad fuq it-trattat u aħna votajna għal dan l-aspet, ġifir nittama li stati membri kunu onesti dwar dan u jimxu l-qoddim jew għalmenu jifu jipretendu li huma impenjati biex jaraw li kunem u l-ugwaljanza. Nat il-kelma l-kelma li mis. Iwa ser nitkellem fil-qosra ġiġant għalu bosta affarijiet jina xtaqt xtaqt nara dan il-kwestjonarju, ah, jkun interessanti li naraw eżattament x'tip ta' ostakli hemm. Nixtieq nappoġġa dak li intqal f'sitwazzjoni bħal tal-lum fejn irridu naraw x-rizultati se tasal l-Unjoni Ewropea, aħna rridu naraw jekk nqablux fuq ir-riżorsi ta' Frontex, ħanisparaw lil dajf tal-immigranti jew inkella ser naqblu fuq elementi ta' ugwaljanza. Rridu verament nagħtu tweġibiet li ċittadini tagħna u kun kontenta kieku nista' nagħti it-tweġibiet pożittivi ġifri li qed naħdmu favur l-ugwaljanza. Meta niġu għal dritti tal-bniedem u l-ugwaljanza l-Unjoni Ewropea palissa mux qed tagħti riżultati u kif diġà għal mill-kellim oħra li ta' użan eżempji aħna għandna verament bżonn din id-direttiva għandna bżonn l-ugwaljanza u trattament ugwali nix dan, m'għandniex dan fl-iskejjel fil-ħajja pubblika u jien naħseb li il-gruppi mumiex protetti prezentament mill-liġi tal-Unjoni Ewropea għandhom bżon din it-tip ta' leġizlazzjoni u jiena naqbel ma' Sinjur Endveld li nixtieq nara eżattament kemm tiswa l-inugwaljanza fl-Unjoni Ewropea xi naħseb din dawn l-ispejs huma ħafna iktar għolin. Grazzi tassew. Fl-aħħar net nagħti l-kelma l-Helga Stevens jekk jogħġbok. Grazzi tassew. Jiena verament kuntent li qed nisma' li l-Presidenza tal-Latvija ma provaċ il-kooperazzjoni msaħħa u provat tilħaq anonimità da kollu tajjeb, pero meta l-anonimità ser tintlaħħa għaliex eh, naddejjint minn snin f'dan is-suġġett. U l-fatt li għadu ma ntlaħaqx ftejjim fuq il-prinċipju ta' ugwaljanza eh, hawnhekk qed nħamġu il-Kunsil tal-Ministri kulħadd għandu jiġi trattat mod ugwali u għalhekk deċiżjoni importanti naf li din hija kwistjoni teknika, però il-prinċipju ta' ugwaljanza huwa kunċett bażiku għall-Ewropa u l-valuri Ewropej. Ġifieri jekk aħna ngħidu iva għal dan, jekk iġobkom għamlu xi ħaġa u passi maġel. Jiena wkoll kont ferm interessat fir-riżultati ta' dan il-kwestjonarju u fil-fatt nixtieq nara dawn it-tweġibiet għal dan il-kwestjonarju nixtieq nara li ma stati membri qed eh, iżommuna lura u tkellimna wkoll dwar l-ispejjeż. ċertu pajjiżi qegħdin jibżaw li ser ikun hemm spejjeż jekk ikun hemm direttiva dwar it-trattament ugwali, però kif diġà qalu numru ta' kollegi li neskludu, jekk neskludu persuni, eh, ovvjament dan ukoll ser wasal ħafna spejjeż. Hawnhekk qed nitkellmu dwar 10% tal-popolazzjoni. U l-familja u l-ħbieb jiġu affettwati. U għalhekk ma lajri kollok kwart tal-popolazzjoni li jiġu li tiġi eskluża b'xi mod jew ieħor ma jkollux jistgħu jmorru ċinema, ma jkollux jistgħu jmorru eh, ristorant flimkien jew tilgħu fuq il-karozza tal-linja, ma jistgħux iċemplu, ma jistgħux jagħmlu sport dan huwa telf ekonomiku u għalhekk aħna rridu nikolkolaw il-telf ta' dan kollu, l-ispejjeż ta' dan kollu. U għalhekk nitolbu biex ikun hemm il-kolkolazzjoni ta' meta ma jkunx hemm trattament ugwali. Naf li jisiru studji dwar dan, pero meta ħna ser nirċivu din id-direttiva, rridu naraw ukoll dan il-kalkolu ta' spejjeż. Grazzi tassew, grazzi Helga, dan kien kontribut eccellenti. Nixtieq li kikun unkomplu bid-diskussjoni, pero għanna l-kollegi mill-presidenza din fosna għalek għana għafusin bil-ħin, għalek issa man l-ewel ser nati l-kelma li kommissjoni, jek tistasson fil-qosor, skużani tal-li għet nafsek bil-ħin, naf dan għu suġġet importanti, jek joġbok. Grazzi ta' sew ser nkun konċis fuq dan is-suġġett, nixtieq nisħaq li l-Kummissjoni impenjata bisħif lejn din il-proposta aħna tal-fema li meta nqisu leġizlazzjoni differenti li jeżistu fuq l-inugwaljanza u l-preġudizzju dan din hija partinni sa bżon bżonn din parti sabiex bekk namlu l-ugwaljanza xi ħaġa sħiħa kemm fuq ix-xogħol barra mix-xogħol taħt artiklu 19 ta' trattat. Għalhekk il-President Juncker passal niżel fil-lini gwida tiegħu tal-mandat għal din il-Kummissjoni u għamila priorità u anki wijat li iqijat u jagħmel joffri l-isforzi kollha biex bekk iħeġġeġ l-istati membri li qed l lura biex iwaqfu r-reżistenza tagħhom lejn din id-direttiva u fil-fatt aħna qegħdin nagħmlu dan qed ikollna kuntatti bilaterali fuq livell politiku bejn il-kummissarju tiegħi kif ukoll il-gvernijiet tal-istati membri konċernati. Aħna għandna kuntatti bilaterali mal istati membri u Dan wassal ukoll għal tħassib tekniku, hemm ukoll konsiderazzjonijiet politiċi f'numru ta' pajjiżi eh, partikolari hemm problemi tekniċi wkoll, allura qed inżommu l-kuntatt tagħna magħhom sabiex naħdmu mill-qrib kooperazzjoni anke mal-presidenzi bl-inklużjoni tal-Presidenza tal latvija sabiex verament nafsu b'dan il-fajl il-Kunsil ta' EPSCO f'Diċembru kien eh, tana sinjal pozittiv fejn aħna tkellimna dwar ir-rida politika u urrit li l-maġġoranza tal-istati membri għandha rida politika sabiex verament naddottaw din id-direttiva unek qed nitkellmu dwar numru restrittiv ta' stati membri li jasbuha b'mod differenti qed naħdmu flimkien ma' dawn l-istati membri issa sabiex insemmi eżempju konkret naħseb fuq il-protezzjoni soċjali u l-edukazzjoni aħna ħdimna disħieħ fl-imkien ma' l-Presidenza tal ladvija fuq il-protezzjoni soċjali u anki għamilna progress konkret. U fil-waqt li sissa għadna ma nistawx inħabru li għanna konsens ta' 28 stat membru, aħna rajna progress tangibli taħt il-presidenza tal ladvija U għalek fuq dan il-dossier tan diffiċli naħseb l-unika għazla jekk aħna ma nixtiqux verament niddispraw u nippruvaw nisfruttaw kull opportunità sabiex nimxu l-qudin aħna minna hekk flimkien mal-Presidenza tal latvja ser nagħmlu hekk mal-Presidenza li jmiss il-Presidenza tal-Lussemburgu u ser inkomplu natu din l-istatus ta' priorità għal dan is-suġġett f'dan il-Kommissjoni. Grazzi issa fil-qosor se niprofa inwieġeb il-mistoqsijiet. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjakom il-kol għal kummenti ta' valur u suġġerimenti li sajtuna. Importanti ħafna li l-kol flimkien naħdmu għall unanimità u biex naċċettaw din id-direttiva kif fil-fat kienet ix-xewqa ta' bosta delegazzjonijiet li namlu dan mill-aktar fit, issa dak li għandu x'jaqsam mal-kummenti u l-mistoqsijiet aħna ser nadduhom lil presidenza li mis, però fil-qosor nixtieq inwieġeb il-mistoqsijiet tagħkom rigward anki li qed nixxieħu. Hemmhekk għandna eżenzjoni ta' multi jew miżati marbuta ma' għajtajiet partikolari, da sabiex nippermetu entitajiet kummerċjali biex eh, jiffissaw il-prezzijiet skont il-klienti tagħhom, pero aħna nħossu li l-eżenzjoni hekk kif inni bħalissa jew isqwiesa. Nixtiequ ngħidu li l-Kunsilix iwieġeb ukoll dwar ix-xogħol tagħna fuq il-kwistjonijiet ta' protezzjoni soċjali u l-edukazzjoni. Il-Presidenza t-definisġi l-ambitu b'tali mod u anki tkun ċara kemm jista' jkun ir-rwol tal-istati membri u l-kompetenza tagħhom u il-finanzjament ta' sistemi ta' protezzjoni soċjali u kol naqbel ma' dak li qalet il-Kummissjoni. Aħna kellna xogħol effiċenti, kellna wkoll appoġġ mid-delegazzjonijiet sabiex bekk aħna inkunu nistaw namlu pass lejn unanimità issa. Mistoqsija qassira, tweġiba qassira rigward punti pendenti naqbel ma' Sinjura Lunacek dwar dak li qalet rigward kwistjonijiet pendenti. Pero nixtieq niġbet l-attenzjoni ta'kom u forsi anki kwistjoni għal-prezidenza li jmiss, diskussjoni toħra u ma neċessarji fuq dak li għandu xieqsam ma' disabilità, hemm numru ta' aspetti differenti fuq dispożizzjoni ta' dis anki akkomodazzjoni raġonevoli għal persuni disabilità, konsistenza mal UNCRPAD u anke għal eżenzjonijiet għal ċertu każijiet għal talba u domanda anki accessibilita għal bini, faċilitajiet, servizzi ta' trasport, kif ukoll infrastruttura, ġifiri dawn il-kwistjonijiet kollha Iridu jiġu diskussi. Nishtiq ukoll nirringrazzjakom il-kol għal din l-opportunità sabiex nagħmlu skambju ta' idejat fuq il-proposta tal-Kummissjoni għal proposta ta' direttiva. Il-preżenza hija konxja li partit interessati jixtru jaraw progress konkret fuq dan id-dossier wara n negozjati twal li saru fih dan il-Konsil. Kif diġà tilkom ukoll apparti li nfasslu suġġerimenti, il-Presidenza tal-Latvija u kol ħadet pozizjoni mill-Istati membri biex tilħaq u tati l-aktar stampa sħiħa dwar fej edin fuq kwistjoni prinċipali. Dan ix-xogħol ukoll nittamaw li jgħin il-Presidenza tal-Lussemburgu biex ejjeb ix-xogħol taħafu daw il-kwistjonijiet. Grazzi ta' sewa l-attenzjoni tagħkom u tal-li segwejtu l-iżviluppi mill-qrib ta' din il-kwistjoni. Grazzi. Urika Grazzi sew, 30 sekonda naf li inti kapaċi tagħmelek, aktar nipprova. Mela, preferenza għalli ma stati membri għedin jqodu lura, dawk li stati membri li huma qed jappoġġaw din id-direttiva u embosta minnom, minnhom huma għandhom jippruvaw jikkonvinċu li dawk li qed jqodu lura u hemm stati membri oħra li qed għal għalkemm diġà implementaw kważi kollox mid-direttiva jiena naħseb li huma wkoll iridu jaraw il-benefiċċju ta' dan kollu, il-benefiċċju Ewropew u jaħdmu għal dan il-livell Ewropew. Un batim il-kwistjoni tal-ispejjes. Inti semmejta u kol il-kwistjoni ta' disabilità u accessibilita, għandhom bżon jġu diskussi. Helga Stevenson għaled moċċar din mish kwistjoni ta' diskussjoni, ja' kwistjoni ta' drittijiet ugwali u dritti tal-aċċess. E, e, apparti li ma jiġux diskriminati anke li kolla aċċess nija xi ħaġa li hija importanti għal kull persuna di mhix tajba lanqas tal-ekonomija, jiena ma jġobniex dan l-argument fil-fatt, però din irridu naraw b'mod ġenerali, mhux dejjem ngħidu x'inhuma l-ispejjeż. Sar studju xkejknem fuq l-effett li meta wieħed ma jimplementax eh, dak li jkun hemm ir-regolamenti, mhux biss fuq il-livell ekonomiku, però tajb li naraw dan l-aspett. Iġifri jekk id-direttiva ma tiġix implementati, x'ser ikunu l-ispejjeż dak il-każ. Normalment dawn isiru ħafna għall-SMEs. Però issa naraw wkoll għal Sur Kirkhoff jekk inkisibx progress fuq il-lat edukattiv. Ovvjament il-qawmin ta' kuxjenza u l-inbidlu l-mentalità hija importanti ħafna, però però nixtieq infakkar ukoll li rridu naraw ukoll x'qed ngħidu dwar l-orjentament sesswali anki li l-omofobija, ġifieri hawnhekk irdu bidlu l-mentalità. Jina naħseb li l-lobbying u din dan huwa terminu li nużaw, e, l-istat membri timxu l-qoddim jien qed nagħmel hekk kulħadd qed jipprova jagħmel xi ħaġa, u għalhekk jiena naħseb li huwa importanti li nimxu l-qudiem. U din t tibda mill mill-Kommissjoni, mill-qċata tal-Kommissjoni, Sur Timmerman, Sur Juncker, jiprofa jikonvinċi l-nies sabiex nimxu l-qoddim, sabiex din id-direttiva issir parti mill-liġijiet, mill-liġi fil-Istati membri. Grazzi tassew, din diskussjoni sostanzjali, nirringrazzjakom tassew. Grazzi l-Presidenza, l-Kommissjoni, għal din diskussjoni eccellenti. Issa, eżis kollegi. Issa xolti għaj seri treċitanti u perikolus. Ser nieħu il-punt li mis ser norbtu ma l-punta trialogu ta' Cecilia ta' nħalli il ministru jistenna jew niprofa nelimina dan mill-agenda tagħna. Intom wettuna 30 sekonda. Cecilia, jekk joġbok. Mela, fuq l-istudenti u riċerkaturi aħna unnek għamilna tlet trialogu fuq dan is-suġġett, qabilna għal fuq tlet kwistjonijiet, pero għadna irrida insolvu il-kwistjonijiet politiċi għax dawn għadhom pendenti li jiġu solvuti. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar volumi ta' ammissjonijiet. Għanna nuqqas taqbil meta niġu għal testi ta' suq ta' xogħol din hija xi ħaġa li verament irridu nerġgħu niġu għal aktar il-qudiem. Rigward il-mobilità fl-Unjoni Ewropea, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew jixtiequ li dan jiġi misħu u nixtiequ li jkun hemm perjodu ta' sitt xhur, però dan ma setax jiġi aċċettat mill-Kummissjoni, però xorta waħda qbilna li nibnu l-pontijiet meta niġu għal membri tal-familja. Ta' bilħaq dan hija direttiva ferm importanti. U aħna qed namlu xogħol tajb anke fit-tim ta' negozjati f'din il dan il-Parlament nix nirringrazzja l-Presidenza tal-Latvja tal-li pruvat, però ma irnexxilix daqshekk pero aħna għanna bżon inkomplu bil-ħidma tagħna fl-ispirtu u nilqaw għaw il-Presidenza tal-Lussemburgu. Għanna tama qawwija li fl-aħħar mill-aħħar taħt il-Presidenza tagħhom xin nsolvu din il-kwistjoni. Grazie ta' sewt, ta' tal żammejt fil-qosor, naf li l-Kummissjoni tixtieq titkellem dwar dan, nek titkellmu dwar l-istudenti u riċerkaturi u ma xtaqniex nżommu l-ura dan ir-rapport. Nafu li dan huwa punt interessanti, pero rridu nżommu mal-ħin u anki nidlu dawn l-aspetti fil-minuti. Naf il-Komissjoni tixtieq tikkummenta dwar dan, però verament ma fussin bil-ħin u nixtieq nagħti lil Katrina tatina ġurnament fuq ir-rapport rigward is-salvagwardji tal tal tat-tfal li jkunu akkużati li jkunu qegħdin fi proċedimenti kriminali. Sì, eh, grazie Presidente, cercherò di essere davvero veloce. Il... Grazie, ħankun fil-qotar fil-20 ta' Mejju fi Strasburgu. Fil-fat kien hemm it-tielet trialogu fuq id-direttiva marbuta ma' salvagwardji ta' tfal suspettati u akkużati fi proċedimenti kriminali u hawnhekk aħna ilħaqna ftehim fuq numru ta' artikli grazzi għal kollaborazzjoni bisih mal-Presidenza tal-Latvija u anki la posta l-Kommissjoni nixtieq nirringrazzjaw minn qalbi u nixtieq nirringrazzjaw ukoll il-kollegi u shadow rapporters fejn jiena kont il-qaj diġà magħhom fil-xogħlijiet ta' tħejja trialogu. Rigward l-artikli fejn intlaħaq ftehim nixtieq fil-qosor infakkar l-artiklu 3 fejn il-Kunsill laqa il-pożizzjoni tal-Parlament skont f'kożijiet ta' dubi fuq l eta din titqis bħala ħarsin tal-persuna ta' zazu hissa skont l-artiklu 13 meta nqisu għal proċedimenti relativi marbuta mal-tfal, aħna hawnhekk rajna li d-dinjità, libertà u reliġjon tal-tifel jew tifla jridu jiġu rispettati mhux biss fil-każ ta' detenzjoni manki kif kien ġi propost inizjalment fid-direttiva. Naħseb li nista' ngħid li b'sodisfazzjon aħna rajn eh, ħaqna li l proċedimenti penali tiffel u tifla jkunu jistaw kunu prezenti u jipparteċipaw anki jesprimu l-opinjonijiet tagħhom stess. Dan il-każ fil-fatt kien hemm tal-garanzija ta' difiża li ġiet prevista meta paragonata mal-proposta oriġinali tal-Kommissjoni. Importanti li persuna tifel u tifla jiġi akkumpanjat minn adult u hemm punti oħra tfadal ukoll numru ta' punti b'numru ta' garanziji fejn għad hemm pożizzjoni daqsxejn Eh, mux għet naqblu fuqa pero fiduċuza li fit trialogu li jmiss li aħna ser nidu minnaw ta' zmin iħor bil-prezenza taħt il-prezidenza tal-Lussemburgu nkunu nissaw naslu għal kompromess tajjeb. Ovvjament jina ser insomkom aġġornati dwar l-izvilupp li jisiru f'dan qasam Thank you Katerina and thank you colleagues for help. Grazzi kollegi tal-li emtuni illi nalqu fuq il-punti kollha li kellna fuq l-aġenda u s ngħaddu għal punt 16 li huma il-konklużjonijiet tal-Presidenza tal-Latvja għal kunsill fuq il-qasam tal-Ġustizzja u affarijiet interni għandna l-Ministru tal-Intern u tal-Ġustizzja l-Presidenza tal-Kunsill nagħtihom merħba li tnejn kontenti li qegħdin magħna hawnhekk illum u mux inqas għalix minħabba dak li ġara dan l-axar jumejn li naħseb zgur se jkun ta' interess għal kollegi kolla imma mux biss għal presidenza kolla kemmi biex nisimaw konklużjoni ta' s-sitxu li għaddew. Għalix il-ħin huwa jafas ħafna se naqta fil-qasir u mux se noqot namel introduzzjoni twila u sempliciment eh, nistidinkom biex eh, tibdew il prezentazzjonijiet ta'kom. L-ewwel nibda bil-Ministru Kozlovskis għal 10 minuti imma qabel ma tibda peress li dawn huma konklużjonijiet nixtieq personalment nirringrazzjakom it-tnejn għal kooperazzjoni ta'kom ma' dan il-Parlament f'dawn l-aħħar sitt xhur. Aħna apprezzajnija ħafna din il-kooperazzjoni naf li il-kollegi se jkollhom ħafna mistoqsijiet x'jagħmlulkom imma grazzi mill-qalb għal kooperazzjoni. Ministru Kozlovskis 10 minuti. Grazzi ħafna, President, membri onorevoli. Jena Kuntent ħafna li l-lum jgħat hawnhekk biex naqsam magħkom il-progress li sar waqt il-Presidenza tal-Latvja f'dawn l-aħħar sitt xhur. F'mod partikolari fil-qasam tal-affarijiet interni, il-kooperazzjoni mal-Parlament Ewropew hija element essenzjali tal-Presidenza tal-Latvja dana fl-interess ta' ċittadini Ewropej il-presidenza tana u l-attività li wettaqna waqta nistaw eh, namlu taqsira taħħa f'żewġ punti sigurta interna u migrazzjoni. E xogħol li kena namlu fiħdan dawn iż-żewġ kategoriji ġew eh, determinati propju minn dak illi ġara esternament dak illi ġara fi Franza fil-bidu ta' jannar u l-konsegwenzi tiegħu saħħaħ ħassib fl-Ewropa dwar is-sigurtà u l-avveniment traġiċi tal-Mediterran u dan ġelna nifokaw fuq miżuri li setaw jigarantulna il- li għan salvaw il-ħajiet u fl-istess ħin noħolqu sistema li jittipermetti ġestjoni effettiva u sħiħa ta' sfidi eżistenti u li feġġu fil-futur fil-qasam tal-immigrazzjoni il-koll naqblu li il-respons tal-Unjoni Ewropea titkun uniformi u l-għan tana għadu ma bidilx il-protezzjoni u il-ħarsin tal-valuri u l-libertajiet tana il-garanzija tas sigurtà fl-Europa tittimxi 8 fit ma' rispett ta' drittijiet tal-bniedem u libertajiet fondamentali U għabis jekk aħna naħdmu fl-imkien jkonna dialogu miftuħ li aħna se nkunu nistgħu niffaċilitaw l-iżvilupp tal-Europa bħala zona ta' libertà, ġustizzja u sigurtà. Jekk naħdmu fl-imkien biss jista' jkollna l-odot xirqa biex aħna kunu nistgħu nigarantixxu s-sigurezza ta' ċittadini Ewropej. Sinjuri, kif jiena diġà għat f'jannar, aħna nemnu li l-ikbar sfida li għandna wara nizguraw politika Ewropea stabli u eh, prevedibbli fil-qasam ta' l-affarijiet interni. Fl-istess ħin, irridu niżguraw illi konna l-kapacità illi nirreagġixxu għall sfidi u l-ġrajiet illi jisseħħu ta' kuljum għalhekk jiena nibda bl-sfidi li għandna bħalissa fil-qasam tal-immigrazzjoni fl-aħħar ta' s-sena li għaddiet u fil-bidu ta' din is-sena aħna iffaċċajna eh, l-sfida tal-fenomenu tal-ghost ships, xi ħaġa illi l-inna qabditna fuq siq waħda. Il-fatt li Kā prezidentūra mēs nekavijoties rēģējam un 20. Il-fatt li trafikanti għandhom reba li ma t-spicċaqat, din ukoll hija xi ħaġa li aħna ma konniex qegħdin eh, nistennewa. Bħala presidenza aħna reaġejna immedjatament u fl-20 ta' April flimkien mal-rappreżentant Oli. Aħna sejjaħna kunsil straordinarju tal-ġustizja u affarijiet interni u bilna fuq il-miżuri immedjati sabiex nkunu nistaw insalvaw il-ħajiet u flimkien ma il-servizz tal-azzjoni esterna aħna fassanna roadmap fejn identifikajna miżuri li jridu jittieħdu sal-aħħar ta' ġunju. Tajna attenzjoni partikolari lejn il-miżuri li salvaw il-ħajja u kien essenzjali li nsaħħu il-kapacitajiet ta' Frontex billi loqna il-rizorsi għall-operazzjonijiet fil-Mediterran u it-triplikajna dawk il-rizorsi. Huwa essenzjali u koll illi eh, nġildu kontra il-kawzi li ġelu lil dak li jkun biex jibda fuq dawn il-vjaġġi tant perikolużi u għalhekk huwa importanti li aħna nikkopera ma' pajjiżi terzi insaħħu l-kapaċità u nsaħħu l-iżvilupp. Il-Kummissjoni fl-aħħar ta' Mejju preżentat il-programm il-ġdid tagħha għall-immigrazzjoni fejn kien hemm xogħol għal medda ta' żmien qasira, medja u twila sabiex ikonna politika l-immigrazzjoni ġdida għall-Unjoni Ewropea. Il-President sabdi diskussjonijiet fuq il-programm tal-immigrazzjoni immedjatament. U b'mod ġenerali, il-Konsil nistaw najdu li appoġġaw il-programm u il-miżuri li jinkludi li huma ibbażati fuq erba pilastri. L-ewwel l-eliminazzjoni ta' flussi illegali ta' migranti. It-tieni, it-tisħiħ tal-ġestjoni tal-frontieri esterni, tielet politika qawwija ta' komuni għall-azil u politika ġdida għall-immigrazzjoni li hija rabba pilastru. Huwa essenzjali illi aħna inkomplu bl-implementazzjoni pratika sabiex nizguraw illi il-politika tal-Unjoni Ewropea tkun ibbilanċjata u tkopri kollox sabiex nimmassimizzaw il-benefiċċji ta' l-immigrazzjoni legali u li noffru l-azil lil dawk li jistħoq ilhom li jingħataw l-azil. Fl-istess ħin imma rridu niġġieldu kontra l-immigrazzjoni illegali. Kulħadd jaf ovvjament illi hemm ħafna diverġenzi fuq il-miżuri il miżuri illi uh, proponiet il-Kommissjoni Ewropea għal uh, sim distribuzzjoni ta' persuni madwar l-Ewropa u anke f'pajjiżi terzi. Il-bira waqt il-Konsil tal-Ministri din il-kwestjoni reġat ġiet diskussa, id-diskutajnija għal madwar sitt sijat u għalek il-laqa tal-Konsill Ewropew fl-axħar ta' ġunju se tkun laqa importanti ħafna. Aħna l-kol naqblu li hemm bżonn illi natu appoġġ lil dawk il-pajjiżi illi qegħdin taħt pressjoni migratorja qawwija. Irridu naqblu fuq ħafna mid-dettalji ta' dan il-mekkaniżmu sabiex niżguraw illi l-affarijiet isiru b'mod ġust id-diskussjonijiet tal-Kunsill se jitkomplew sabiex jintlaħaq kompromess. Huwa ċar illi m'hemm strument wieħed universali li permezz tiegħu nista' nagħmlu ġestjoni effettiva tal-immigrazzjoni u għalhekk għandna bżonn ta' approċċ aktar olistiku. U din l-inizjattiva tal-Komitat Libe li faslu rapport minn naħa tal-Parlament Ewropew kienet inizjattiva importanti ferm. Jiena nixtieq ngħid ukoll li l-possibilitajiet għall-immigrazzjoni legali ukoll huma strument tajjeb li jgħinna niġġestixxu l-flussi migratorja għalhekk aħna se qed nippruvaw insibu kompromess bejn il-pożizzjoni tal-Kunsill u dik tal-Parlament Ewropew fuq l-studenti u r-riċerkaturi. Aħna għamilna avvanzi imma xorta għatem kwistjonijiet illi se jkonna nkomplu niddiskutuhom sabiex insibu kompromess mal-arkem jista' jkun. Jekk ikonna dialogu kostruttiv, inkunu nistaw nilħqu ftejim sa' qabel l ta' tas-sena. Aħna komplejna naħdmu u koll fuq il-kodiċi tal-vizi investejna ħafna sabiex fis sitxu li ġejjin ikun possibli li jintlaħaq ftejim fiħdan il-Konsil un bat nibdew id-dialogu mal-Parlament Ewropew fuq dawn il-proposti. Aħna u koll il-ħakna ftejim fuq il-regolament ta' Dublin u il-revizjoni tijaw, l-emendi li rridu jisiru fih, mod partikolari id-diskutejna l-protezzjoni tal-gruppi li iktar vulnerabli essenzjalment u koll il-minorenni sabiex nifmu aħjar għalfejn il-persuni jiddeċedu illi jiksru il-kondizjonijiet tal-vizi tagħhom jew tal-permessi tal-residenza, aħna eh, ħlaqna uh, operazzjoni komuni Ambalajt, il-Latvija flimkien mal-istati membri l-oħrajn. U kien mek essenzjali illi nifmu għalfejn in-nies jiddeċidu illi jiksru dawn il-regoli. 28 pajis tal-Unjoni Ewropea u Schengen eh, parteċipaw u ġabru informazzjoni minn 55 aeroport. Ebda persuna ma ġiet arrestata anki jekk eh, eh, raw illi dawn il-dokumenti tagħhom kienu skadew irċevejna rapporti minn 121 rapport minn 36 aeroport fuq eh, bostamijiet ta' persuni. Fil-bidu ta' sena aħna bdejna proġett pilota fuq il-frontieri intelligenti, Smart Borders, u il-Konsil kompla bil-ħidma tijaw fuq il-list il-pakket għal frontieri intelligenti dana se jservi bħala il-bazi għax xogħol tal-Kummissjoni Ewropea meta din tippreżenta il-proposta tagħha l-ġdida fuq il-frontieri intelligenti u importanti illi x-xogħol fuq dan il-proġett jitkompla sabiex inkunu nistaw niksbu il-vantaġġi offruti mit-teknoloġiji il-ġodda dejjem fir rispett ta' drittijiet fondamentali. Sinjuri, kif jiena diġa għat, l-immigrazzjoni ma kienieċ l-unika sfida li faċċajna waqt il-presidenza tagħna dak li ġara fi Franza, fil-Belġju, fil-Danimarka, reġa fakkarna li t-teddida ta' terrorizmu hija waħda mill-ikbar teddidi ta' sigurtà interna tal-Unjoni Ewropea huwa essenzjali li konna reazzjonijiet xirqa u f'waqthom waqt il-laqa tal-Konsil informali fid-29 ta' jannar friga, il-Ministri tal-Affarijiet Interni diskutew l-sfidi attwali fil-ġlieda kontra terrorizmu. Jena sodisfatt li din il-laqa ministerjali approvat il- sarija konġunta li umbat ikkontribwiet għal tkomplija ta' dibattitu fil-ġlieda kontra dan il-fenomenu li sar waqt il-Summit Ewropew li sar fit-23 ta' frar. L-element rikorrenti tal-presidenza tagħna kien il-garanzija ta' sigurtà minn banda u l-protezzjoni ta' drittijiet fondamentali mill-banda l-oħra. Il-Kunsill Ewropew tana fdalna dan il-xogħol li nsibu bilanċ bejn il-garanzija tas sigurtà u il-garanzija tar rispett ta' drittijiet fondamentali. U eh, din hija bażi tajba għat komplija tal-ħidma tagħna u tkomplija tal-ġlieda kontra it-terrorizmu. Aħna għażilna erba' oqsma prioritarji li aħna ħdimna fuqhom u tajnjom attenzjoni partikolari sabiex niksbu riżultati tajbin waqt is-sitxur tal-presidenza tagħna. Li nużaw il-possibilitajiet offruti mill-qafas ta' Schengen sabiex insaħħu modernizzaw il-kontrolli fuq il-frontieri interni. Għaw il-kontenut li hemm fuq l-internet illi kompli irrawem il-radikalizzazzjoni u terrorizmu nwaqfu il-kummerċ illegali ta' l-armi u l-insibu soluzzjoni għal dekommissjonar tal-armi tan-nar u dizattivazzjoni tagħhom iktar skambju ta' informazzjoni u iktar eh, kooperazzjoni operattiva bejn l-Europol u l-Eurojust. ment rikorrenti kien propju il-infittxu possibilitajiet dwar kif nistgħu nużaw aħjar l-istrumenti eżistenti. Nasta najt li għamilna progress, il-ħakna ftejim u mill ewwel ta' jannar il-qoddim se jkun hemm tim ġdid illi se jitwaqqaf fil-ħdan l-Europol li se jirrapporta fuq il-kontenut ta' l-internet sabiex aħna nużaw ir rizorsi eżistenti b'mod aktar effiċjenti fil-kuntest tal-Europol, aħna beħsibna noħol u terrorizmu ċentru għal-ġlida kontra terrorizmu fiħdan l-Europol. Kolli najtu koll u nirrikonoxxi il-fenomenu tal-ġellieda barranin għadu waħda mill-ikbar teddidiet għal sigurta interna tana u rridu nsibu mezzi ta' kif niġġieldu kontra din it-teddida. Irridu nevalwaw il-possibilitajiet li għanna biex intejbu il-leġislazzjoni tagħna b'mod partikolari eh, f'każijiet fejn ma nistawx insibu ftejjin b'mod ieħor qasam wieħed fejn hemm bżonn ta' bidla ta' dan it-tip kienet l-eliminazzjoni tal-kummerċ illegali tal-armi tan-nar u d-diżattivazzjoni tagħhom. U l kunsill eh, ħeġġeġna biex noħorġu bi proposti leġislattivi mal-ar kemm jista' jkun. Jiena nixtieq ngħid ukoll li l-Kunsill huwa pożittiv ħafna Eh, fir rigward ta' dak li qed jagħmel il-Parlament sabiex isir progress eh, fil-proċessar tad data tal-passiġġieri sabiex jinħoloq mekkaniżmu għall proċessar ta' dan it-tip. Nixtieq ngħidilkom li l-Kunsill jemmen li dina hija għodda essenzjali fil-ġlieda kontra terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Għanna bżon ta' mekkanizmu effiċjenti li jirrispetta il-rekwiziti tal-protezzjoni tad-data. Jena ninsab pozittiv lejn l-idea li konna dialogu miftuħ għalix jena konvint illi bekk biss jirna xinna naslu għal kompromess nemmen li iż-żewġ leġislaturi se nexxilhom isibu soluzzjoni u jaslu għal fejim qabel tmiem din is-sena. Kif diġà qatt f'jannar organizzato nozid. Għanna nużaw il-benefiċi kolla illi nistaw niksbu permezz ta' din dan li proċessar ta' data biex nġildu kontra it-teddidiet li qed nifacċaw Imma it-teddida ta' terrorizmu mhijiex l-unika teddida illi qed niffaċċaw fl-Unjoni Ewropea. Aħna waqt eh, l-aħħar xar ħdimna 8 ftit ma fuq l-istrateġija eh, Ewropea Sigurtà Interna u l-bieraħ waqt il-laqa ministerjali il-Ministri qablu fuq affas għal istrateġija interna tas sigurtà għal ħames snin li ġejjin. Iddefinew il-prioritajiet u anke l-implementazzjoni u l-mekkanizmu ta' monitoraġġ. L-ikbar sfida ta' bħalissa hija l-implementazzjoni ta' dan kollu fil-prattika. Għalhekk hemm bżonn illi infaslu id-dokumenti meħtieġa għall-implementazzjoni waqt il-presidenza tagħna. Aħna ħdimna sabiex nilħqu fejm fuq ir-regolament ta' Sepol u ta' l-Europol. Issa fuq ir-regolament ta' Sepol Grazzi għal kooperazzjoni li kenna mal-Parlament Ewropew u mal-rapporter, Senjura Gall, aħna għamilna ħafna progress. Imma nemnu illi ftejim kostruttiv issa huwa fil-qrib. Issa fuq ir-regolament dwar l-Europol għatem xi kwistjonijiet pendenti imma jena nemmen illi fil dialogu mar rapporter M'assur Diaz de Mera. Eh, ma nittama li sejrna xinna illi naslu nilħu ftejim sa' semestru li mes. Issa, dimensjoni estern. xie għadroċi għadroxi bun remigra. Eh, fuq il-sigurta interna għaliex il-flussi migratorju u s-sigurtà interna jiddependu fuq eh, dak li jiġri esternament. Palma tafu il-priorità tagħna kienet il-kooperazzjoni mal-pajjiżi tas sobija tal-Vant. Fjannar, eh, f'mod parallel mal-laqa Eh, informali ministerjali saret laqgħu kol tal-Ministri tal-Ġustizja Affarijiet Interni fejn iddiskutejna il-tisjeħ tal-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi u eh, elementi oħrajn. Dan kollu diskutejni fil-kontest tal-ġlida kontra l-korruzzjoni. Aħna tajna attenzjoni partikolari lejn it-tisjeħ tal-kooperazzjoni mal-Belarus fil-qasam tal-immigrazzjoni. Nista' ngħidilkom issa illi aħna issodisfajna r-rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew ta' frar tal-2014 għalla volja li firmar eh, formali tħassar fl-aħħar minuta għal raġunijiet tekniċi ir-rakkomandazzjoni konġunta għal sħubija tal-mobilità bejn il-Belarus u l-Unjoni Ewropea hija lesta il-presidenza tagħna qiegħda toqrob lejn tmiema u waħna xinna nagħmlu progress fuq kważi l-oqsma kollha. Grazzi lilkom ilkoll għal kooperazzjoni kostruttiva u għal fiduċja tagħkom. Biss jekk nagħmlu kooperazzjoni mill-qrib ma' xulxin nistgħu nilħqu lan aħari tagħna ikonna Ewropa sikura fejn id-drittijiet fondamentali jkunu osservati. Grazzi il-Ministru Raznaċ għal-Ministru għal-Ġustizzja. Grazzi. Aziz President, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, senjuri, huwa pjaċir tiegħi illi qiegħed hawnhekk il illum biex naqsam magħkom il-progress illi sar speech in Latvian language. U issa ħankompli diskors tiegħi bil-Latvjan. Waħda mill-kompiti prinċipali tal-presidenza Latvjana hija illi nilħu l-miri tal li saqna dwarhom fi diversi trialogi u nkomplu naħdmu fil bixxol li jinbeda taħt il-presidenza taljana. Aħna ħdimna bla edha biex niksbu l-aqwa riżultati possibbli. Qabel ma ngħaddu Eh, it-tmun l-presidenza tal-Lussemburgu illi eh, ser isseħ propju nar palum 15 oħra fl-ewwel ta' Lulju. Fil-bidu tal-presidenza informajtkom fuq dawk li kienu l-prioritajiet tal-Latvja fil-qasam tal-ġustizzja. U dawn il-prioritajiet jaqaw kol fil fl-ambitu tal-kompiti tal-Kumitat Libe dawn huma l-iżvilupp tal-ħarsin ta' data personali, il-ħarsin tal-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, it-tisħiħ ta' drittijiet ta' persuni suspettati u eh, persuni akkużati waqt proċedimenti eh, kriminali u anka l-iżvilupp tal-istess kunċett għal ġustizzja l-iktar kabir irridu nkunu konxi tal-fatt illi il-ħarsin ta' data tinsab fuq net tal-agenda tal-Unjoni Ewropea u propju għalhekk il-Presidenza Latvjana isita bħala waħda mill-ikbar prioritajiet tagħha. Flimkien ma' kollegi oħra minn stati membri għamilna ħafna Eh, sforzi biex niksbu aktar protezzjoni fil-qasam tal-ħarsin tal-data u tassew konna ta' suċess. Irnexxilna nilħu ftehim wara negozjati illi baqgħu għaddejjin li ilhom għaddejjin għal iktar minn tliet snin. Biex naħdmu aktar fuq eh, eh, b'mod iktar effiċenti fuq ir-riforma tad-data ħdimna wkoll fuq il-regolament ġenerali għal ħarsin tad-data f'dawn l-aħħar sitt xhur ksibna riżultati pożittivi. Issa kuntent ninformakom illi propju fil-15 ta' Ġunju fil-Kunsil ta' Ġustizzja Bil inaxilla naslu għal bil ġenerali fuq it-test għal dan ir-regolament. Dan ser jippermettilna mhux biss illi nibdew it-trialogu mal-Parlament Ewropew, iżda anka ser eh, jiprovdilna impetu biex nifinalizzaw il-ħidma tagħna fuq id-direttiva tad-data mill-aktar fis possibbli. Jiena grat ħafna lill Parlament Ewropew u ser kol qed nistenna bil-ħerqa illi nibda trialogi mal-Parlament Ewropew nar l-24 ta' Ġunju. Nistgħu ngħidu illi din id-direttiva fuq id-dejta huwa avveniment eh, eh, importantissimu u ser intemmu il-ħidma tagħna fuq nota pozittiva ferm. Issa rigward l-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea Il-priorità tal-presidenza Latvjana hija ir-regolament fuq l-twaqif tal-LPPO, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew. Aħna ikkonkludejna xogħol tagħna fuq ċerta prinċipji bażiċi illi eh, insibuhom fl-ewwel 16 l-artiklu ta' dan ir-regolament u Fil-bidunet nidejna diskussjonijiet intensivi fuq ċerta kwistjonijiet li preċedentement ma kinux riżolti. Fil- Konsil tal-Ġustizja u l-Affarijiet Interni ta' Marzu diskutejna diversi aspetti pal per eżempju it-twaqif ta' dan l-istess EPPO, l-istruttura tiegħu u anka il-proċedura ta' kif għandhom jaħdmu dawn il-prosekuturi pubbliċi, anka jekk dawn il-kwistjonijiet kienu komplessi ħafna, xilna namlu progress sinifikanti. Però fl-istess waqt wieħed irid jammetti li hemm ħafna xogħol xattirid isir. U it-twaqif tal eh, dan l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew ser ikun fost liktar kompiti diffiċli ser jikolla l presidenza eh, tal-Lussemburgu. Issa, fuq l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, fis-sitxur li għaddew, ħdimna blaeda fuq id-direttiva għal-ġlieda kontra frodi kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea permezz tal-liġi kriminali, l-ekim ħames direttiva Kienem u kol ċerta kwistjonijiet, pal per eżempju frodi tal-VAT, illi nixulla naqblu dwara. Kwistjoni ta' importanza anka għal Kunsil u għal Parlament Ewropew. Għana dimna u kol fuq ir regolament tal-Eurojust illi għandu iżid l-importanza tal-Eurojust billi stabilixxi mudell ġdid ta' governanza u ittejjeb Efficienza operattiva tiegħu permezz ta' definizzjoni waħdanija ta' setat u l-status tal-rappreżentanti nazzjonali. Lan tal-presidenza Latvjana kien illi nilħu ftejim ġenerali fil-Kunsill tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni ta' Marzu u dan ta' sew seħħ. Kwistjoni oħra importanti kienet it-tisħiħ tal-kustjonijiet ta' drittijiet ta' persuni akkużati u suspettati waqt proċedimenti kriminali. L-ewwel biċċa leġislazzjoni fil-pakket ta' drittijiet proċedurali kienet id-direttiva ta' lajnuna legali. Lan taħħa kien li stabilixxi standards minimi fil-kontest ta' persuni akkużati jew ehm, eh, li jistaw jinħasbu li kunu akkużati fil-kontest ta' proċedimenti kriminali. Rnexxilla nilħu qbil fuq dan il-fajl nar it-13 ta' Marzu, dejjem waqt il-Kunsil tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni. Fuq il falz l-oħra, jiġifieri direttiva għal salvagwardji tal-minorenni u il-presunzjoni tal-innoċenza, il-Presidenza Latvjana bdiet trialogi mal-Parlament Ewropew. L-esperti ħadmu b'mod attiv sabiex jagħmlu l-akbar progress possibbli għal eh, l-implementazzjoni ta' dawn iż-żewġ biċċiet ta' leġislazzjoni. Fl-istess waqt nixtieq nisħaq fuq il-fatt li m'għandniex indewmu l-adozzjoni ta' dan il-file partikolarment għaliex dan jirrigwarda s-salvagwardji għal drittijiet ta' tfal. Ninħabba propju l-fatt illi t-tfal huma fost l-aktar gruppi soċjali vulnerabli. Fl-aħħar nixtieq nirringrazzja eh, b'mod uh, vividu l team tiegħi, team li kien mimli enerġija li wera abbilta li wera anka arfin. Nixtieq nirringrazzja koll lill-membri tal-Kumitat Libe għal appoġġ tagħhom u anka għal konfidenza li dejjem eh, għal fiduċa li huma dejjem urew fina. Tassew kien ta' pjaċir u ta' unur li ħdimna ma' fis li għaddew. Aħna wkoll ħadna pjaċir naħdu magħkom u issa nibdew mill-ewwel billi ngħaddi l-kelma l koordinaturi sabiex jitkellmu. Nibda mill-Onorevoli Sipil. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel qabel kollox nishti eh, nesprimi klim ta' apprezzament rigward il-problema tal-migrazzjoni. Eh, rridu naħdmu fuq l-aspetti kollha ta' din tal-migrazzjoni. Sfortunatament però għalissa inkompli inkompli nara illi għat hemm traffikanti ta' persuni illi qed jittraffikaw appuntu lil daw il-persuni qed joħolqu kampijiet li eżattament ma nafux xiġri fihom dawn il-kampijiet. U Eh, aħna pal Unjoni Ewropea bħal donna qed naddu l-messaġġ illi aħna ma nixtiequx illi jkollna emigranti fiħdan l-Unjoni Ewropea. Dan eh, eh, kompli ġi rifless mill-fatt illi ma qbilniex fuq il-kwistjoni tar-riallokament ta' dawn l-emigranti fil-Kunsill. Ma nafx t tixtiqx twieġeb il-mistoqsija, però nixtieq inkun naf min kienu dawk l-istati membri illi appoġġaw l-idea tar-rilokazzjoni. Jew kal almenu tista' tgħidilna kemm stati membri huma favur illi ikun hemm riallokazzjoni u ri istettiljar ta' dawn l emigrazzjoni ta' dawn il-persuni emigrati. Jew hemm problema ma' l-istati membri kollha. Fuq il-migrazzjoni legali iva nifhem li hemm bżonn u jidher li li fuq meta twila ta' żmien anka l-istati membri kollha ser ikollhom bżonn ta' l-emigranti. Fil-Ġermanja hemm 300,000 emigrant illi għandna bżonnhom għal eh, minħabba ċerta lakuni li jeżistu fid-dinja tax-xogħol. Però nemmen illi għalkemm trid tkun imrażna l-emigrazzjoni, l-emigrazzjoni xorta hija bżonn juża. Għalhekk nerġa' nsaqsik, inti tħoss li hemm il-maġġoranza tal-istati membri il lesti li jaċċettaw dawn l-emigranti u jkun hemm riallokazzjoni tagħhom. Issa nixtieq insaqsi lill-Ministru tal-Ġustizzja jekk tistax isserħilna moħna. Għalli ta' sew ser ikolna direttiva f'Ottubru l-aktar tard għaliex aħna rigward il-ħarsin ta' data għaliex aħna partikolarment eh, fuq dan l-aspett eh, inkwitati. Issa rigward is-salvagwardji fil-kontest tal-liġi kriminali naf ħafna sar u nittama illi uh, dak li għamilna kien punt ta' tluq taħt il-presidenza ta'kom u fil-presidenzi li ġejjin inkunu nistaw nalqu il-fals fuq lajnuna legali u l-presunzjoni tal-innoċenza. Grazzi ħafna. Aktar milli namel mistoqsija, jena nishtiq namel uh, fuq dak li qal l-sur Kozlovskis. Anka rigward il-Kunsill tal-affarijiet interni u nuqqas taqbil li kien hemm. Rigward dak li għadda kif għalet l-Onorevoli Sipel, minħabba li ma sarx bil bejn il- um, stati membri u anka minħabba li l-Kummissarju Avromopoulos kien neutrali ħafna fil-kummenti tiegħu, intom issa li qed jasal l-aħħar tal- eh, qed jasal l-aħħar tal- mm, tal-presidenza tagħkom. Tistgħu tagħtu xi eh, informazzjoni rigward il-prospettivi li qed jistennew lill italja u l-Greċja li huma l-aktar eh, fost l-aktar pajjiżi li qed iħossu din il-morsa tal-immigrazzjoni u mibqija m'għandix inżid iktar għaliex kollox qalitu l-Onorevoli Sipil, però dak li xtaqt nżid. Issa, għal-ICR, l-Onorevoli Kirkhope. Grazie ħafna, Sur President permettu li li nifraħ l-presidenza għal ħitma tagħhom, naħseb illi kellhom ħafna xi jagħmlu u jina mill-informazzjoni illi għandi fid-diversi oqisma li l mill-settur tagħna huma kisbu ħafna affarijiet pożittivi tul il-mandat tagħhom. Però sewx mistoqsijiet minna ħatijaj. tiegħi. Minħabba l fat li attwalment hemm sitwazzjoni fejn l-istati membri qed jiġildu bejniethom rigward il-kwistjoni tal- jew iktar minn hekk ikun hemm ċerta uh, stati membri li nsabu fil-frontiera tal-Unjoni Ewropea li qalu li jekk din il-kwistjoni tar-rilokazzjoni mhux ser tiġi trattata qed uh, eh, iwissu li ser joħorqu ċerta visas uh, sabiex il-persuni kun jistgħu jidħlu f'pajjiżhom. Dan huwa minnu, dan huwa possibbli u jekk iva salima punt taħseb illi dan jista' eh, jiġri u meta ser jiġri dan. Dan partikolarment ħassibni. Tini punt, il-presidenza eh, tħoss l-introduzzjoni tal-pakket għal frontier intelligenti l smart borders package huwa element importanti fil-proposti il-ġodda tal-Unjoni Ewropea tal-Visas, partikolarment illi uħut qed jissuġġerixxu illi nwessaw l-ambitu tal-proposti li għandna qudiemna. Ovvjament jiena tal-opinjoni illi l-immigrazzjoni legali l-azil u l-immigrazzjoni ekonomika huma kwistjonijiet illi jridu jiġu trattati b'mod Eh, illi nissimpatizzaw ma' dawn il-persuni, pero b'mod separat, bla dubju, xin l-opinjoni tal-presidenza rigward l-użu ta' frixxa aktar vasta ta' odot amministrativi biex nitrattaw differenzi li jeżistu bej daw l-elementi. U nishtiq nirringrazzja wkoll minn qalb l-presidenza eh, l-assistenza li offrew li bħala rapporter fuq eh, il-valutazzjoni li għamilna fuq il-kustjoni tal-PNR. Jina grata, grat ħafna eh, għalihom u lejhom. Fl-aħħar, il-presidenza, nixtieq insaqsija, l-iżvilupp ta' li sar dan l-Europol, dan kif ikkoperaw mal-Europol, partikolarment fil-kuntest ta' ċerta punt eh, ċerta relazzjonijiet Ehm, sensittivi li jeżistu bejn dak li jaqa' taħt kompetenza tal-Unjoni Ewropea u dak li hu ta' kompetenza tal-Istati Membri. Grazzi ħafna għal għalde l-Onorevoli Wimstrom. Grazzi, Sur President, Aziz Ministri, nishtiq nirringrazzjakom għal ħidma li għamiltu f'dawn l-aħar sitt xhur tul l-ewwel presidenza tagħkom. M'għandix dubju illi kelkom ħafna x'tagħmlu partikolarment għaliex fil-bidu tal-presidenza tagħkom kien hemm l-attakki terroristiċi. Jiġifieri proset, proset anke għaliex tinsabu hawn qudiemna u titru tajbin li għandi jina u ma xie mistoqsijiet tal-likom, għalli xina ħdimt maħkom mill-rib fuq il-regolamentazzjoni Uh, biex jaġevolaw l-studenti u riċerkaturi. Aħna irnexxilna nikkonkludu fit tlet trialogi, pero sfortunatament ma irnexxilniex namlu aktar progress politiku sostanzjali fuq dan il-fajl u għatem tant kwistjonijiet pendenti illi iridu jiġu rizolti fil-ġranet illi ġejjin. Madana kollu, neringrazzjakom tal-li għalmenu ippruvajtu u nittama li issa ikolkom il-kuraġġ illi tgħidu lill-istati membri li issa hemm bżonn li niċċaqalqu jekk iridu nikisbu l-kompetittività nkunu attraenti sabiex l-aqwa studenti u l-aqwa riċerkaturi eh, jiġu attirati li l-kontinent tagħna li tant għandu bżonn ta' dan kollu biex fil-ġejjien ikun ta' suċċess. Naħseb illi jekk eh, nkunu naħdmu l-kolka maħna bċerta serjetà jiena xilna niprogredixxu fuq dan il-fajl u dan għandhom dan għandu jkun dak li intom għandkom tiddelegaw lil president Salimis. Issa rigward is-sitwazzjoni traġika tal-Mediterran, il-Kommissjoni proponiet program ambizzjuż, miżuri ambizjuża ħafna. Aħna bħala Parlament Ewropew, aħna sodi f'dak li nixtiequ u fid-direzzjoni li nixtiequ nimxu fiha. Jiġifieri hemm żewġ istituzzjonijiet li huma kompletament konvinti illi rridu naraw aktar sim ta' responsabilità. Jiġifieri jiena napprezza jekk ma nibqgħux nużaw il-frażi burden sharing għaliex dan mhux pis li għandu jinqasam, mis dija responsabilità li għandu tinqasam. U jekk l-affarijiet jimxu f'din id-direzzjoni, għallura tassew l-affarijiet jimxu kif suppost. Nexxilla niksbu ħafna, iżda irrit ikun hemm xi tip ta' progress fl-istati membri wkoll issa. Il-respons inizjali mill-istati membri tal-Unjoni Ewropea ma kienx pożittiv. Eh, anzi, l-lin minn hekk. Saħan sitra sal-lum stess qed naraw konflitti bilaterali illi qed e, ikomplu e, jitkomplew bejn il-frontieri. Nispera illi intom ser tużaw l-aħħar ġranet tal-presidenza tagħkom sabiex issolvu dawn id-diskussjonijiet u t-tuħom id-direzzjoni li il-om biex niżguraw illi nkunu nistgħu nadottaw miżuri konkreti u mhux nifqu u noqogħdu biss nitkellmu ħafna klim sabiħ Umbat wara l-klim sabiħ ma jkunx dan il-klim sabiħ ehm, konkretizzat. Rridu nifmu eżattament min min qed jgħid u x'qed jgħidu l-istati membri. Rigward il-regolament Dublin, Dublin Regulation, jiena rapporter tiegħu u hemm sentenzi li li għaddew mill-rati illi jgħidu eżattament kif iridu jiġu trattati il-minuri. Uh, dan huwa uh, eh, dinja sentenza li tieħdet u dan hija sentenza qasira, però s-softa waħda din is-sentenza qed tiġi eh, mkabra ħafna u qed induru ħafna Eh, noqogħdu nħibbew ħafna wara subajna, dan ma jridx isir. Irridu naddu dan il-messaġġ ta' ċarezza lil kulħadd. Rigward il-ħarsin ta' dejt ovvjament nilqaw il-progress li sar, partikolarment din il-ġimma u ser inkunu qed nistennew riżultat pożittiv fuq il-pakket kollu kemmu u ma naqblux ma' ċerta dispożizzjonijiet li morru inqas li huma inqas mid-direttiva tal-1995 x'taħseb li kif ħataħseb taħseb li ħaj jipprogredixxu l-affarijiet f'dan il-kuntest? U l-aħħar mistoqsija minna ħatijaj, is-sitwazzjoni ta' drittijiet fundamentali, partikolarment fl-Ungerija. Il-ġimgħa li għaddiet dan il-Parlament Ewropew adotta rezoluzzjoni ċara daqs il-kristall illi tisqa fuq eh, l-iżviluppi illi ġraw fl-Ungerija taħt il-presidenza tagħkom. Eh, sentenza tal kwistjoni tal-pina tal-mewt qed terġa' tiddaħħal u mm, l-emigrazzjoni u koll u kwistjoni toħra ta' ksur ta' drittijiet fundamentali u kwistjoni toħra li lanqas biss tridu titrattawhom dan huwa minnu u jekk iva u minnu kif tiġġustifikaw il-nuqqas ta' dialogu. Għalhekk nixtieq inkun naf'x'ini l-opinjoni tagħkom fuq dawn il-mekkaniżmi vinkolanti biex niżguraw illi il-kriterja il-kriterji ta' Copenhagen jiġu soddisfatti bħala membri tal-Parlament Ewropew. Dak ikun interessanti li nisma minn u nisper li tgawdu l-aħħar tit eh, ġranet tal-presidenza tagħkom. Thank you, Cecilia. Grazie ta' Cecilia. Inti dom titkellem kważi daqs il-Ministru tal-Ġustizzja, pero kien komprensiv dak li għat. Għad gost nisimak. Qed infaħrek jena hawnhekk. hawnhekk mhux qed nagħmlu trade-off qed nħarret lejn l b'mod pożittiv. Mela, mela ġis kollegi, m'għandix nikkummenta fuq l-interventi ta' ħaddieħor. Issa nagħti l-kelma lil Cornelia Hans il li għawn inqas eh, membri prezenti nafik il-ċans t-tkellem. Grazie ta' sew Klod. l kollox qabel kollox nirringrazzjak għal kumment anki tal presidenta tal-Latvija naħseb intom il-kol konxi li l-affarijiet ma kienux daqshekk faċli matul nofs is-sena, speċjalment dawk is-suġġetti fejn il files ġew frizzati aħna m'aħniex soddisfatti mod komplet, mod sħiħ, forsi smajtu f'ħafna kritika minn dan il-parlament, speċjalment mill-kumitat tagħna, però l-aġenda tal-immigrazzjoni ma nasibx li nistgħu niċċelebra għawis u ngħidu li kienet ta' suċċess, anzi aħna din il-bot minn dan. Numru ta' stati membri bl-inklużjoni tal-Latvija qalet mill-bidunet li huma mhumiex qed jaqblu mal-distribuzzjoni ta' refuġjati. Hemm punti oħra fejn eh, pajizi ma appoġġawx din eh, l-agenda tal-immigrazzjoni. Il-biraħ fil-axija jina smajt li din laqad biser tkun vinkolanti. Allora se jieġi bil-agenda tal-immigrazzjoni f'dan il-kas? Numru ta' kritika li ġiet espressa dan il-qasam u l-situazzjoni prezenti naħseb li mhux ser twassalna l-deċiżjonijiet kbar u din il-kritika tot għal ġem il-gruppi politiċi kollha. U din l-ideja sħiħa li nkissru il- id-dajes ta' daw traffikanti naħseb li dinija ħaġa redikol, intom tafu xejn fuq l-art. Eh, dawn ovvjament naħseb seri waslu għal sparar mill-ajru tip ta' eh, tip mota kif aħna nistgħu nieħdu azzjoni mingħajr arma ners u wisq imma naħseb li din hija eh, triq li mustet wassalna mkien. Jirtu kunem dibattitu fuq dawn il-kwistjonijiet u ma nafx kif qed tindirizzaw din il-kwistjoni fil-pajjiż tagħkom fejn l-aġenda tal-immigrazzjoni ma ġietx appoġġjata. Rigward il-pajjiżi terzi li aħna din jkollna x'naqsmu magħhom. Intom tafu li hemm kwistjoni sħiħa il il-Ġordan, il-proċess ta' Kartum, hemm l-iffirmar tal-ftehimiet li niġġieldu immigrazzjoni illegali, din hija kwistjoni problematika u approċċ problematiku. Kien hemm kuntatti mal-Gvern Taljan fih dan il-Kunsill? rigward kif wieħed jista' jibdel regolament ta' Dublin, hemm tentattiv li wieħed jibdel is-sistema ta' Dublin. L-Italja u l-Greċja għandhom tħassi kbar dan il-qasam li s-sistema ta' Dublin ma tistax tkompli kif nisejra l-lum. Intom tkellimtu dwar is-suġġett ta' migrazzjoni legali jew ir-rotta tal-immigrazzjoni legali lejn l-Ewropa? diskutuwa, diskutajtuwa din il kwestjoni kien hemm diskussjoni dwar viżas umanitarji. Hemm dibattitu għaddej fuq rotot legali lejn l europa jew din hija xi ħaġa laqas biss qiegħda fuq l-aġenda. Ser inkunu qegħdin biss u dawn id-dajes? Mbagħad eh, nibqgħu bil problema ta' Dublin din hija kwestjoni li nixtieq verament nirċivi tweġiba, ma nafx x'inhi tweġiba tiegħek, però għalija hija ferm importanti. Issa il-Greċja u il-gvern Grek u jixtieq jibdel il-politika tal-immigrazzjoni. Bażikament huma eh, ħabsi ta' deportazzjoni li waqfu fejn bosta immigranti edin jinżammu emmek dawn iċ-ċentri għandhom jinalqu, pero dawn il-ħabsijiet imbnew bi flus tal-Unjoni Ewropea il-gvern Grik huwa għamħasab li dan il-flus jrid imur lura lejn l-Unjoni Ewropea jekk dawn il-ċentri ser jitkissru jew jingħalqu. għam għattunna li għana ser nappoġġaw l-istati membri bi kwistjoni tom l immigrazzjoni pero dan japplika għal l-istati membri kollha jew l-uħut minnhom biss. L-Greċja tot bħala wieħed minn dawn l-istati membri? Fil-15 ta' ġunju inti għat li s-situazzjoni qed tiddependi minn fuq ir-regolament bażiku. Però dan huwa klim tajb, però jiena mħasba dwar id-direttiva ma nafxini x'inhi s-sitwazzjoni rigward id-direttiva. Tista' tgħidilna kentejn aktar dwar dan? Punt ħari fej għadu intqal ftit wisq dwaru il-kwistjoni tal-NSA u l-ispjonaċ fuq iċ-ċittadini Ewropej, però mhux biss l-NSA imma servizzi sigriti oħrajn uħut minnhom anke minn stati membri tal-Unjoni Ewropea. Hemm rapport mill-mandat tal-Parlament li kellna u għalfejn lebda konklużjonijiet ma jinħolqu min-naħa tal-Kunsill għalfejn ma tfatlu l-ebda konklużjonijiet minn rigward il-kwistjoni tal-ispjinaċ. Intom smajtu, rajtu l-rapport tal-NSA u hemm Rizoluzzjoni li taġġornana dwar dan, pero sissa ma xar xejn aktar, ġifiri fejn wasalna f'dan id-dibattitu f'dan il konsil Grazzi Cornelia. Issa nagħti il-kelma l-Honorable Judith Sargentini. Grazzi tas Sur President. Jiena smajt il-konferenza stampa wara nofsinhar mill-Ministru għall affarijiet Interni. Il-bira ħinti li u tkellimt mal-kollegi tiegħek wara għal ħames sijat, issa għattina sitt sigħat. Nista' ngħid li ilkom li tkellimtu dwar dan u r huwa pjuttost dajjef kolli ngħid f'qir. Anzi nista' ngħidlek jiena verament nisab diżappuntata x'hawnhekk f'din l-awla aħna iddiskutejna l-immigrazzjoni u l-ażil kemm il-darba u dibuttajna dan mal-Kummissarju Avramopoulos u għalina biex inkunu paċenzjużi u jipprova jitċaqlaq, jipprova jieħu pass il-qoddim, però jrid iżomm in konsiderazzjoni li stati membri li l-istati membri għandhom diffikultajiet biex jadattaw l-approċ tagħhom. Dawn dan hu l-klim tiegħi ma nafx kemm u ħerqan il-Kummissjoni biex jieħu passi qalbina, pero din l-interpretazzjoni ta' dak li qalu stess. U jina nara stramba li l-Ewropa hija soċjetà li qiegħda dejjem tixjih qed nindirizzaw il-konflitti mal-fruntieri tagħna, qegħdin il persuni jidħlu l-Ewropa bħala refuġjati politiċi u li verament għandhom bżonn eh, post li jipproteġihom, u mbagħad naraw il-persuni jużaw titlu eh, persuna qed tfittex l-għażil għax m'hemmx titlu ieħor li wieħed jażel. U intom ma tistgħux intomx kapaċi li eh, taqsmu eh, jew tiddistribwixxu dawn il-persuni u tilqaw 20,000 refugjat anki minn kampijiet ta' refugju tal-UNHCR. U hawnhekk qegħdin titkellmu fuq dan is-suġġett, is-suġġett ta' migrazzjoni ta' xogħol f'soċjetà li qiegħda tixjih. Jekk intom intomx kapaċi tagħmlu dan u taħsbu li billi tress u proposti li jġildu l-immigrazzjoni illegali minnaj ma tiddibattu migrazzjoni legali ċifri lejn l-Unjoni Ewropea, aħna ser naraw zida ta' persuni li jaħdmu minar dokumentazzjoni fl-Ewropa u ser naraw zida situazzjoni korro għaliex il-persuni minar dokumentazzjoni ser jaħdmu taħt il-prezzijiet ta' suq taħt ċirkustanzi orrendi li hija xaġa żbaljata għalihom u li hija żbaljata soċjetà tagħna. Però hija xaġa stramba li aħna għalhekk rridu nitolbu bil-ħnina biex nitolbu li 28 stat membru biex ikunu responsabli vedan l-Unjoni Ewropea. Din tirritan immens. Mela, ħana mel sommarju hawnhekk. Din dawn is-sitt xhur kienu kajmana u ma fentux kemm aħna verament ninsabu fi kriżi bħalissa. Issa, mistoqsija qasira għalik. Inti tkellim dwar proċess embolajt. Nixtieq nifhem aħjar għaliex ma naħsibx li il-Parlament ġie informat bizzed dwar dan il-proċess, il-proċess Amber Light. Mela jina xtaqt ngħid xi ħaġa li meta aħna ngħidu xi affarijiet dwar il-presidenza, xi drabi jiena naħseb għamilu din l esperienza tiegħi minħabba li jini li hawnhekk mill-1999 li ħafna drabi nitkellmu dwar l-istati membri u trasparenza tagħhom un nqas ta' moviment, għaliex ta' il-presidenza tkun ġit mpoġġija f'din il-pożizzjoni biex tmexxi numru ta' nies li ma jridu jagħmlu xejn. Dak il-każ ma jridux eh, jiċaqalqu. Qed ngħid dan il-kliem għaliex ta' bilħaq dan huwa eżempju klassiku fejn Cecilia Wickstrom u s-Sinjura staqsew eh, min għal xiex, aħna għonek irridu nkunu nafu, fil-fat ma konniex nafu li ma stati membri għallu xiex, u ċittadini taħmu kollet jistaqsu dan il-pozizjoni tal-presidenza eh, tkun tkun tajdinna u tkun trid tajdinna fil-konferenza stampa min għal xiex. Din hija sitwazzjoni qiebsa x'inti trid tkun diplomatiku, qed tkun l-amministratur. U Judith Sargentini qed tgħid eh, hawnhekk mhux qed tinħaffu bil-ħidma tagħna. U aħna ridna li konna kunsil permanenti u fil-fatt għandna presidenza ta' sitxur din hija sitwazzjoni frustranti ħafna u mbagħad jiena rrid immur f'kunsill informali però ma nistax immur fil-kunsill informali hawnhekk għandna sitwazzjoni frustranti u sitwazzjoni verament komplikata jnet insemmi dan għaliex il-biraħ ma stajċ immur, pero mbagħad stajt immur għal laqat informali, ġifri inti tmur għal lista B, pero mhux laqat taħt il-lista Allura, din hija sitwazzjoni frustranti. Pero ovvjament din mhix dejjem torsa l-presidenza. Mela, Katerina u mbagħad nagħti lura l-kelma lill-Ministri. Grazzi tassew. Grazzi tal-li tippermetti li nitkellem. Nixtieq eh, napprofitta ruħi sabiex neġa nirringrazzja minn dik il-presidenza għal ħidma li għamlet fit-trialogu fuq id-direttiva tal-minuri. Jien naħseb li verament sar xogħol fej kienem involviment serju u evalwazzjoni serja fuq id-direttiva stess u fil-fatt intlaħqu riżultati importanti u sinifikattivi fuq suġġett fejn sissa tkellimna fuqhom u nistgħu ngħidu li kwistjonijiet komplessi għalhekk mhux dejjem faċli biex insibu eh, punta kompromess u għalhekk nġrid nixtieq nerġa' nirringrazzja l presidenza għal dan il-kontribut. Sabiex nibqgħu fuq is-suġġett tal-minorenni, Nixtieq nisħaq punt tkellimna fuq il-minorenni akkumpanjati mhux eh, barranin u tkellimna wkoll fuq persuni mhux immigranti, tfal mhux immigranti, persi hawnhekk irridu nitkellmu kemm xejn aktar dwar dan is-suġġett, hemm ħtieġa li jkollna wkoll aktar kontroll u ġabra ta' informazzjoni fuq daw il-minorenni sabiex bekk nevitaw għaliex kif jiġri ta' sikwit, ħafna drabi nitilfuhom ġela darba jkunu rifsu fuq it-territorju tagħna sabiex bekk nevitaw li dawn ikunu vittmi tal-kriminalità organizzata jew tip ta' sfruttament dak sesswali kif ukoll eh, tipi differenti ta' eh, kriminalità organizzata, l-traffikar ta' droga wkoll. Naraw li daw ma jgħawx fil netwerks ta' terroristi wkoll. Għalhekk jiena nixtieq nitlob jekk fil-ħin qasir li fadal taħdin il-presidenza forsi nkun nistgħu nagħtu spinta il qudiem anki pereżempju biex nadattaw u nwessaw is-sistema assist ta' kontroll sabiex bekk ikolna dati ċerti sabiex bekk naraw u nassikuraw li ma nitilfux dawn il-minorenni. Dawn is-suġġetti kienu suġġetti importanti ta' interess, ser nitkellem fil-qosra li ovvjament nixtieq nagħti ħin lil għatweġibiet Pero tkellimna dwar suġġett ferm importanti għalina ġifri il-prosekuzzjoni il-Prokura Ewropea. Nixtieq nara nixtieq nara u jkunu l-prospetti, speċjalment meta nitkellmu fuq il- eh, kwistjoni li semmejnu fil semmew fil-Kunsil anki taħt il-Presidenza tal-Latvija. Tkellimna wkoll fuq l-Smart Borders, tkellem tkellimna fuq dan is-suġġett, pero qed nistaqsi jekk verament sari analiżi tal- l-ispejjeż u l-benefiċċji meta nqisu li l-ispejjeż huma għolja u anki meta nqisu li fuq livell tekniku forsi m'għandniex l-elementi kollha li jippermettulna biex nimmaġinaw l-effettività ta' din is-sistema. Suġġetti ieħor li għandu murtit l lura ta' l-immigrazzjoni fil-fatt saru ħafna osservazzjonijiet fuq dan is-suġġett u għalhekk nista' ngħid naqbel magħhom jiena ġejja mill-sqallija u dan huwa t-territorju fejn nħossu b'mod l-aktar qawwi u mod l-aktar konsistenti l-impatt tal-immigrazzjoni ta' persuni disprati li qegħdin jaqsmu l baħar tal-Mediterran u jisfaw fil- xtut tagħna. Aħna ġili rajna u kol, eh, nistaw najdlek li ċertu nis irqu taħtajnejna u għalek edin naraw l-aktar aspet drammatiku eh, ta' dan is-suġġett. Intqalu bost affarijiet, pero hemm aspetti ħor li nixtieq nisħaħ. Il-kontrast bejn l-organizzazzjoni kriminali li sfortunatament jappoġġaw anki jattiraw l-interess ekonomiku mitrafikar ta' l-immigranti, x'nistgħu nagħmlu? Dan huwa suġġett li jiena nemmen li jridu nkomplu ninsistu, ġifri ma nitraskurawx l-aspetti l-oħra li ġew misħu Jiena naħseb li dan huwa suġġett ta' importanza kbira, grazzi. Grazzi Katerina, ma kelli ma li jixtieq jitkellmu minn dinħa tal-kamra, Jackie, 30 sekonda biss u niqfu hemm. Fil-qosor jekk jogħġbok. Grazzi tassew Sur President, sewt sentenzi biss. Jina nifem u naqbel ma l-kritika li tlisnet mill kollegi tijaj għalix kienem falliment biex wieħed jindirizza l-kwestjoniet marbuta mal-immigrazzjoni, pero ma naqbilx li din il-kritika għandha tmur kontra il-presidenza jew il-qadfija. L-Unjoni Ewropea ma kienx qed ħaffef biżejjed biex tirreaġixxi, pero il-situazzjoni prezenti tal-istruttura istituzzjonali u anki l-Parlament Ewropew għandu jkun aktar attiv bl-inklużjoni tal-Kumitat Libe. U il-kwistjoni tal-immigrazzjoni ma tistax tiġi solvuta mill-Unjoni Ewropea. Però hemm ukoll eh, l-Afrika ta' fuq u l-Van Nofsan ukoll iridu jieħdu azzjoni. Aħna nistgħu ngħidu li kellna sitt xhur ta' xogħol kostruttiv flimkien mal-Presidenza tal-Latvija, l-amministrazzjoni għalkemm żgħira kienet waħda effiċjenti. Aħna konna qegħdin niffukaw l-aktar fuq l-istati membri aktar milli il-presidenza tal-Latvija. Mela ziz kollegi, intom għandkom bizzejt ħin sabiex biex tagħtu tweġiba għal mistoqsik li saru. Natu l-kelma lill-Ministru Kozlovskis. Nibdew b'dik l-ordni fil-każ? Tajb wis, jekk jogħġbok. Grazzi tassew, grazzi għal mistoqsijiet tagħkom. Bosta mill-mistoqsijiet kienu marbuta mal-problemi tal-immigrazzjoni li aħna għedina faċċjaw illum. lum ser niprofa inwieġeb għal mistoqsijiet ta' kommod ġenerali għal xkull mistoqsija u kull MP eh, semma l-immigrazzjoni mela sabiex inkun praċis jina ma zammejċ il-ħin u ma nafx kienu x'ħames jew sitt sijat, forsi ħames sigħat u tlet kwarti. Il-proposta tal-Kummissjoni deret fi 13 ta' Mejju aħna hemmhekk ħejjejna l-ewwel diskussjoni ministerjali fejn l-istati membri kollha parteċipaw. Il-imsiħba tagħna tal ijej ukoll issieħbu ġifri kellna diskussjoni twiesa u il-problema tista' tinqasam f'żewġ partijiet. Soluzzjoni fil-medda qasira ta' żmien, medda medja ta' żmien u medda twila ta' żmien. Fil-bidu xaħat semma il-distruzzjoni tal dajet li kienu jtizzaw traffikanti il ġlida kontra traffikanti ma tfissirx li aħna ser nalqu l-bastimenti bl-immigranti abbord, pero ovvjament aħna xtaqna nkissru dawn id-dajes qabel ma dawn il-persuni jirgbu daw id-dajet. Sinja ovvjament kwistjoni diffiċli ħafna anka mill-perspettiva ta' sigurtà. Però aħna ma nistgħux neliminaw dan l-aspett għaliex ta' bilħaq dan sar negozju li wasal għal ħafna flus u l-kriminalitajiet organizzati jgwadanjaw miljuni u għalhekk il-problema di meta tikber Jekk għandna nitkellmu dwar pajjiżi terzi u kooperazzjoni flimkien ma' pajjiżi terzi, aħna ninsabu konvinti li mingħajr kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi dawn l-influssi ta' migrazzjoni ser ikomplu jikbru. Issa naf kemm hemm persuni li kapaċi jidu dan ir-riskju f'dan il-vjaġġ tant perikolus u hawnhekk qed nitkellmu dwar miljuni ta' persuni. U Għalhekk aħna qed nippjanaw miżuri fil-medda twila ta' żmien sabiex bekk aħna nkunu kapaċi tassew eh, niksbu bilanċ, ekwilibrju. U anki ninormalizzaw is-sitwazzjoni dawk il-pajjiżi fejn dawn il-persuni din jaħarbu minnhom. Rigward il-pożizzjoni fil-Kunsill jiena nista' ngħid li b'mod ġenerali hemm appoġġ għal programm, però ma nistax najdlek eżattament xintqal mill-liema pajjiż. Ovvjament intom tistaw idduru lejn il-gvernijiet tagħkom u tistaqsuhom x'qalu. Però nista' ngħid li saret diskussjoni dwar jekk l-approċċ tagħhom hux obbligatorju jew jinkellek għandix kun eh, fakultattiva anki kif għetter jikkalkula eh, il-distribuzzjoni, pero jiena nixtieq infakkar li aħna organizzajna dan id-dibattitu bladew minn ta' xejn u risqin lejn situazzjoni fejn dan il-prinċipju ta' solidarjetà ser jiġi imħares u l-Kummissjoni fil-fatt hija wkoll persistenti u jiena nemmen li aħna ser u kompromess fix-xhur li ġejjin. Speċjalment kif aħna innaqsu l-pressjoni minn fuq il-pajjiżi li qegħdin fuq quddiem din il-kwistjoni. Kif diġà semmejt l-approċċ huwa wieħed komprensiv u għalhekk jiena ma nixtieqx nixħed l-attenzjoni fuq element wieħed biss. Però jina smajt li l-Latvja ġit insemmija u kol u għalek bħala prezidenza aħna ma mniex id-diskussjoni fuq daw il-kwistjonijiet blabda ebda mod, anzi aħna għamilna eh, bdejna nidejna diskussjonijiet u fil-patternatu il-president nadu l-presidenza fidejn il-Lussemburgu nafu li din il-kwistjoni ser tkun eh, fuq il-mejda mill-aktar fis ukoll. Dak li għandu x'jaqsam mal ċentru kontra terrorizmu u l-Europol. Lan ta' lan operattiv ta' dan iċ-ċentru u li jikkoordinaw informazzjoni u użu aktar effiċenti ta' l-informazzjoni li konna disponibli. Sapejna nafu aħna dan dawn l-attakki terroristiċi fi Franza u fi Danimarka kienu marbuta ma' l-użu ta' armi tan nar illegali U għalhekk aħna nemnu li dik l-informazzjoni li tkun għad dispożizzjoni tal-Europol tista' tkun utli ħafna. Skont il-direttiva ta' ċentru ta' riċerka, sissadna ma l-ħaqnix laħja rizultati, pero għamilna dak kollu li nistaw. Sabiex bekk namlu progress dan il-qasam. U rigward il-Sepol u l-Europol u regolamenti jemmek, aħna għamilna l-aħjar li nista u sabiex bekk nimxu l-qoddim dawn l qosma Issa xie najdu dwar il-sistema ta' Dublin u li namendaw din is-sistema kien hemm diskussjonijiet fih dan il-Kunsill dwar dan is-suġġett u aħna fil-fatt qegħdin nistennew proposta minnaħa tal-Kummissjoni u jina nista najt mill-ġdid li aħna id-diskutejna il-kwistjoni kollha rigward l-immigrazzjoni, anki r-riammissjoni li ġiet diskussa b'mod intensiv ħafna matul il-pawsa tal-ikel. Kien hemm mistoqsija wkoll rigward il-proċess Amber Light u anki la disponibilità tad data nixtieq ngħidilkom li 28 stat membru parteċipaw, kien hemm informazzjoni minn 55 airport u kien hemm tħassib li il-persuni li kienu kisru il-rekwiziti tal-viza ser jiġu mizmuma, pero ħatna ġi mizmum u fil-qosor dak kollox, u għalek nistana dil-kelma li l-kollega tijaj. Yes, please, Minister, please go ahead. And um, a number of um, colleagues have been. Ħafna kollegi batu li messagġi biex jiskużaw ruħom għaliex eh, kellhom jitilqu huma xtaqqu li skużaw ruhom ma'kom. Allura batu li eh, messaġġi anki fuq it-telefon tiegħi għaliex eh, nafi li xi minnom minnhom eh, kienu qegħdin jaħdmu ma'kom fi trilogi, eċetera, imma eh, normalment in-nies jibqgħu hawnhekk illum kellhom diffikulta bl-arranġamenti tal-vjaġġi tagħhom. Ministru, hu il-ħin li għandek bżonn, Ministru. Jiena nixtieq nirringrazzja lill-onorevoli membri għal-mistoqsijiet tagħhom l-informazzjoni fil-Parlament dwar il-progress tal-regolamentu direttiva ma kienx biżejjed u għalek jiena se l opportunità biex natikom iktar informazzjoni. Birgita Sippel Staqsiet eh, jekk id-direttiva ix se tiġi adottata f'Ottubru. Jina nixtieq ngħidilkom illi fl-24 ta' Ġunju aħna għandna trilogu ppjanat hawnhekk u waqtu il-Lussemburgu se jatikom informazzjoni dwar prioritajiet tal presidenza tagħhom li fostom Sa fejna fien hemm ukoll l-adozzjoni ta' din id-direttiva waqt presidenza tal-Lussemburgu. Intom ta' tattendu għal din il-laqa. Aħna se nisimgħu x'inhuma l-prijoritajiet tal-Presidenza tal-Lussemburgu li diġà tħabbru fil-Lussemburgu fil-25 ta' Mejju u anki waqt il-laqa informali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti. Mistoqsija oħra kienet dwar xi progress kien sar jew sar fuq id-direttiva Jiena nishti najt li nistaw nkomplu navvanzaw fuq direttiva biss wara li kun ġa adottata prod ġenerali. Ah, ħafna uh, saqsewa dil-mistoqsija. Imma hemm żewġ kwestjonijiet differenti. Regolament jikonċerna kwestjonijiet ċivili u direttiva kwistjonijiet ċivili wieħed u design artiklu fuq 250 paġna u biex jintlaħaq sejim bejn 28 stat membru fuq kull kelma dwar eh, kemm il laqat immaġinaw illi kena norganizzaw tul dawn is-sitt xhur biex niddiskutu artiklu artiklu u biex imbagħad naslu għal konklużjoni il-tajna xejn inqas minn 45 darba. U għalhekk għal darboħra nixtieq nirringrazzja lill esperti illi irnexxilhom jagħmlu dak li kien prattikament impossibbli. Kien hemm ħafna opinjonijiet diverġenti, kien hemm l-esperti minn naħa u nies normali minn naħa l-oħra u biex tintlaħa maġġoranza kwalifikata fuq dan is-suġġett Eh, kienet tidher bħala xi ħaġa impossibbli imma xorta irnexxinna nilħqu ftejim u aħna tassew burin bih. Issa daka da kollox li xtaqt ngħid fuq id-direttiva u r-regolament. Nixtieq ukoll Nirringrazzja lill membri tal-Komitat ta'kom li parteċipaw fit trilogi mod partikolari Sinjura Kinici. Kenna kooperazzjoni pozittiva ħafna fuq salvagwardji għal tfal u persuni taħt l-età. U naħseb li dan il-trilogu fuq il-regolament fuq id-data il se jsir progress tajjeb waqtu. Mela, grazzi ħafna l żewġ ministri, grazzi l kollegi Iva, sa wasaltu intom fit-tmim tal-presidenza ta'kom u għannom tal-kollegi, kollegi li huma prezenti, nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha li baqgħu hawnhekk imma l kollegi wkoll illi ma setawx eh, jibqaw għawnek sal-axar, għannom taħħom nishtiq nirringrazzjakom il-koll lilkom u lil-membri tal staff ta'kom. Grazzi għax-xogħol, għall-organizzazzjoni, il-paċenzja li ħattu u anke tar-rispett li u rejtuna. Kienu sitt xhur ta' ħidma serja Issa naħseb li jistħoq ilkom illi tistriħu ftit wara dawn is xhur. grazzi ta' xogħol eċċellenti li għamiltu f'dawn l-aħħar xhur, Napprezzaw ħafna.